tal-ġimgħa tajba. U li nkunu nistgħu nibqgħu mixin ma tajb. L-aġenda tagħna hemm l-ebda tibdiliet fl-aġenda tagħna u għalda stant nistgħu napprovaw l-aġenda. Issa ser eh, ngħaddi għal avviżi tal-President, tliet punti, l-ewwel nett għanna xi Kruz ta' televizjoni mid Digi Communication. fil fat qegħdin jirrekordjaw film għal viżitaturi u kif eh, tistgħu taraw mawx ħafna qed tendenza kbira iżda xorta waħda l-kollegi tagħna qed jiffilmjawna. Iċ-tieni punt li xtaqt ngħidilkom 45 um, Ministru tal-Ambjent se jintaqgħu ġewwa Bonn biex uh, jagħtu spinta lin negozjati tal-klima. Hemm ċertu noqqas ta' dinamizmu, però allura forsi permezz din il-laqgħa nkun nistgħu nertu spinta ġdida, dinamizmu ġdid lil dawn in-negozjati. tajjeb, eh, eh, forsi dan il-proġett jista' jgħinna ftit u f'Ġunju il-laqa ta' Bond ta' Nazzjonijiet Uniti ser tkun ferm importanti. Tret kumment. Issa ser ngħaddu rapport tal-IPPC eh, dan ser jisir għada fuq il-prodotti tal-injam u novel foods. Snare Lucas, Sir Kramer. Kitbu jena rajt uh, għarni analizzajt ta' klint klient li ser nażel artiklu 66 paragrafu 3 li jajt li chairman jista neħi restrizzjonijiet fuq it-tieni qari. F'Kasta ta' recast. Biex nevitaw xi konfużjonijiet jiena deċidejt li napprova kollox. bat inkunu nistgħu naraw x'inhi l-opinjoni politika tal-Parlament. Hemm eh, aspett divergenti wieħed fit-tieni qari waqt li membri ta' dan il-kumitat biss jistgħu jresqu talba fit-tieni qari. Fil-talba tal-IPPC 122 305-306-322 musser ikunu permessi il-kollega tana kif ġaqal il-gruppi ser ikunu jistaw jiprepara l-pozizjonijiet għal votazzjoni għada. Punt 3 il-laqa fil-15 sa 16 ta' marzu, jekk hemm lebda kummenti dwar dan allura nistgħu napprovaw il-minuti. Nadu għarraba raba punt fuq l-aġenda tagħna. Kien hemm opinjoni li jiena kont responsabbli tagħha u din ħatta minant ħata fiġi minn il-kollega tagħna surċaja taħt it ċattat ta' Lisbon għanna il-dawn l-artikli ġodda 209 il-Delegated eh, Act li hija delegazzjoni għal kummissjoni u nek aħna ristaqna l-inres u l-opinjoni tagħna u hemm ukoll rapport ieħor dwar artiklu 291 il-lat ta' implementazzjoni u dan huwa fil-fatt fejn il-kumitat tagħna ġie mitlub biex jagħti opinjoni. Mod ġenerali jiena nistenajt li il-Parlament u il-Kunsill għandhom ikunu fuq l-istess livell fir rigward sa' dawn il-proċeduri u għal daqstant għanna nirċivu l-informazzjoni kollha li jirċivi il-Konsil u koll Fir rigward ta' kwistjonijiet ambientali u ta' saħħa għandu jkun hemm l-ebda restrizzjonijiet. Il-proposta kienet li il-proċedura il ta' pariri kienet ser tapplika biss ċertu każijiet iżda fl-opinjoni tiegħi is-saħħa u kwistjonijiet ambjentali huma importanti ħafna għaċ-ċittadini u allura il-proċeduri ta' pariri għandhom japplikaw għal eh, dossiers kollha. Punt tekniku issa. Il-Kummissjoni trid tikkludi il-proċeduri kollha ta' qabel u li trid li tgħaddihom għal sistema ta' pariri l-ġdida. Però taħt il-proċedura ta' regolamentazzjoni hemm ħafna proċessi oħra minn taħt il milli taħt il proċedura l-ġdida u allura rridu naralizzaw kollox każ b'każ u qabel ma nagħdu għas-sistema l-ġdida. Biex bekk aħna nkunu nistgħu inkomplu nużaw il-proċedura ta' komitoloġija l-ġdida. Dawn huma it tliet punti ta' titjib li qed nipproponi kollegi rapporter taqblu ma madan. Aħna ser nkunu kol rapporter ukoll mal-Kumitat Ġuri u komitat oħrajn. Hemm xi kummenti? Signora Lepage. Grazzi. President Jiena għandi domanda mhux dwar dak li għadek kemet, iżda dwar it-trasferiment. Nispera li fim tajjeb, jek le, korreġini. Trasferiment tal-poteri mill-Kutil għal Komitat tal-Esperti Komitologija nasib li hemm qatt ta' suġġetti tekniċi, eżempju GMOs, iżda mhux daw biss, hemm qatt ta' suġġetti tekniċi fejn hemm riskju riskju bla dubju dwar dawn il-kwistjonijiet u se jagħmilha ħafna iktar diffiċli għalina li kollox jiġi trattat fi dan il-klimatoloġija ma jkun hemm lebda input politiku. Ejtu li jekk jiena ma fimx sew, però jekk jiena fim tajjeb aħna nistgħu xorta waħda nieħdu eh, nkun nistgħu nieħdu proposta. Hemm artiklu fit-Trattat tal-Lisbona u huwa utli L-mizuri ta' implementazzjoni ser jisiru mill-eżekuttiv u din hija il-Kummissjoni u l-Istati membri fit-Trattat ta' Lisbona jintqal li il-qafas għal din il-proċedura ta' dawn il-proċeduri ta' implementazzjoni ser jidu deċiżi minna il-Parlament u il-Kunsill u allura issa hija l-opportunità li nkunu nistgħu nfasslu eżattament kif il-proċedura ser taħdem meta ikonna il-miżuri ta' implementazzjoni. Naħseb li dan huwa l-każ għal membri kollha u l-eżekuttiv tiħossi l-implementazzjoni tal-liġijiet u il-Parlament qed ifassal il-qafas u koll il-kompetenzi tal-eżekuttiv. Issa ser nitlob lill-Kummissjoni biex titkellem. Is-Sur Tondrero, jek joġbok. Grazie ħafna, Sur President. Nishtiq uh, ninterveni fuq punt wieħed biss jogħġbok u dan huwa artiklu numru 10 u il-proposta tal-Kummissjoni dwar eh, dak li aħna nsejħulu eh, alignment automatiku ta' proċeduri flimkien mal proċeduri il-ġodda nixtieq nenfasizza l-punt li l-intenzjoni mhijiex li neħu kull neċessità jew azzjoni ta' eh, rievalwazzjoni ta' xi proċeduri regolatorji antiki li issa skont it-trattat il-ġdid għandhom jiġu meqjusa bħala Delegated Act. Issa dan għandu jsir b'mod parallel flimkien b'mezz ieħor. Allura artiklu 10 ma jagħmilx preklużjoni ta' dan, din hija sempliċiment emenda teknika biex tevita li il-kumitati ta' regolamentazzjoni u ta' maniġġar li jeżistu bħalissa jibqgħu jeżistu u jibqgħu jaħdmu skont ir-regoli ta' deċiżjoni ta' disaw design u jibqgħu jaħdmu hekk għal dejjem jekk aħna ma nagħmlux tibdiliet u mbagħad ikollna sistema komplessa ħafna fuq il-futur bil-proċeduri l-ġodda tal-regolamentazzjoni u wkoll wara dan il-proċeduri ta' maniġjar taħt il-proċeduri ta' regolamentazzjoni. Aħna rridu nagħmlu simplifikazzjoni ta' dan skont id-deċiżjoni ta' disaw design. Dawn ser isiru proċedura ta' eżaminazzjoni taħt il-proċedura l-ġdida u muster jkun hemm l-ebda preġudizzju u muster jkun hemm bżonn li nerġaw nirrevedu dawn l-atti iktar tard u eventwalment nadattawhom għall-artiklu ta' trattat il-ġdid dwar atti delegati 290. Artiklu 10 daqsantu importanti ħafna l-arġunijiet tekniċi u biex bekk inkunu ċerti li dawn mhux qed joħloq l-ebda preġudizzju għal kwistjonijiet oħrajn. Grazzi. Für die Bemerkung Grazzi ħafna l-kommenti. Mish qed li jew uh, ħadd iktar li jixtieq jitkellem. Din hija xi ħaġa um, l-esperti li iktar li qegħdin jaħdmu dwar dan il-sujġet, però xajta għada tibqa' uh, sinifikanti ħafna. Il-datta skadenza se tkun l-10 ta' Mejju f'nofsinhar biex nkunu nistaw uh, n-prezentaw l-emendi infakkarkom nofsinhar fl ta' Mejju. Nadu għal prestazzjoni tal-emissjonijiet għal eh, standards eh, ta' rendiment fi rigward tal-emissjonijiet tal-vetturi kummerċali ħfief. Is-Sur Martin Kallan, ir-rapporter u espert fuq dan is-suġġett u se jirrappreżenta ir-rapport tiegħu. Grazzi, jekk jogħġbok. Grazzi, Sur President. Grazzi ħafna tal-introduzzjoni tiegħek. Kif diġa għet jiena kuntent li qed għalkom ir-rapport tiegħi dwar eh, il-kwistjoni tal-emissjonijiet eh, ta' CO2 minn vetturi kummerċali ħfief. Il-proposta mill-Kummissjoni tirrifletti ħafna aspetti minn regolamentazzjonijiet ta' CO2 tal-karozzi li għajma ħafna dibattitu ħafna kontroversja s-sena l-oħra qabel ma aħna adottajnija din tirrifletti proposta tagħna fir rigward ta' miri ta' phasing, ta' innovazzjonijiet, eko, super credit pooling, penalitajiet, etc. ħafna spezzi oħrajn. Però naħseb li l-Kummissjoni falliet milli tirrikonoxxi li il- Is-suq tal-vanijiet u ftit differenti fi rigward suq tal-karozzi nistaw najdu li ħafna mixerreja xerreja kienu sedotti minn beħ tajjeb u maxtraw eh, modelli kbar u mhux effiċenti milli kellhom bżonn. U allura dawn il-produtturi ikkonċentraw iktar fuq vetturi uh, Pero dan ma xekkilx mill-mobilità għaliex xorta waħda l-passiġġieri setgħu jidħlu l-istess ammont ta' passiġġieri seta' jidħol f'vetturi iżgħar. Ħadd pereżempju ma jixxi van li huwa kbir wis għax-xogħol li għandu bżonnu, jew inkella van li mhux biżej ma jasax biżejjed. L-iktar van effiċenti huwa dak li għandu daqs tajjeb għal peace li qed iġor. Issa jekk kumpanija tkun sforzata li tixxi żewġ vanijiet żgħar biex jittrasportaw l-istess kwantità ta' prodotti, ovvjament dan se joħloq ħafna iktar emissjonijiet u iktar konġestjoni. Design fil-mija tal-flotta tal-vanijiet hija tuża d-diesel u allura tnaqqas l-iskop tal-produzzjoni għal iktar eh, effiċenza fil-produzzjoni ġifieri. Issa fir rigward tal-miri li ġew proposti, il il-Kommissjoni proponiet phasing in ta' tnaqqis ta' 175 gram sa' l-2016 u tnaqqis ta' tnaqqis ta' 10 grammi kull sena bejn l-2016 u l-2020. Dan iwassal għal tnaqis ta' 35 gramma ġifiri 7 grammi kull ħames snin, kull sena għal ħames snin. Jiena nipproponi li jkun hemm zaħir żgħir minn dawn il-miri għal 150 gramma għal 2020 li huwa xorta waħda ambizjuż ħafna u jibqa' mira teknoloġika ħafna eh, u ambizjuża, eh, però hija ftit iktar realistika u hemm iktar ċans li tintlaħħaq din il-mira waqt li fl-istess ħin inkunu nistgħu eh, nippreservaw il-ranijiet tagħna. Qed nara li Sur Guter inaqat magħna Eh, proposta tal-limit tal-speed li ġiet adottata wkoll, Kummissjoni talbet tal studju però naħseb li linja b'mod partikolari importanti għal dan il- eh, il-mira l-speed limit ta' 120 km eh, kull sija sal-2015 hija xi ħaġa li għandha tiġi introdotta. Fi rigward ta' penalitajiet Jina naħseb proposta ta' penalizajiet fir regolamentazzjoni tal-karozzi ta' 95 euro per kull gramma ja bizzejet ma nasibx jena morru li l-minek. jina u koll proponejt fir rigward ta' pooling ħafna mill base vehicles huma maqsuma bejn il-suq tal-karozzi tal-vanijiet, ovvjament hemm modelli differenti, però fil-każ ta' vanijiet żgħar effettivament dawn ikollhom l-istess chassis engine, l-istess kombinazzjonijiet. Wal daqstant jidhirli li ma tantx tagħmel sens li konna żewġ regolamentazzjonijiet differenti għal vanijiet u għal karozzi. Ekku possibli niproduċi iktar savings fi rigward tal-suq tal-karozzi, bat nelbu dik il-mira, bat ovvjament dik il-riduzzjoni tkun tista' tiġi trasferita regolamentazzjoni l-oħra. U minn flok namlu pooling ta' bej manifatturi differenti li ma nasibx li ser isseħ fi realtà, il-manifatturi fl-istess kumpanija ikunu jistaw jagħmlu pooling bejn il-karozzi u regolamentazzjoni tal-karozzi. il-savings li jisiru għal-istess jekk hux mir-regolamentazzjoni tal-korazzi minn tal-vanijiet u għallura jkun hemm xi konnessjonijiet bejn it-tnejn. Problema partikolari kienet din il-multi-stage vehicles għal dawk il-membri tal-Kumitat li ma tantx jafu dwar din regolamentazzjoni, dawn huma vetturi li jimbijaw bħala xazika productions ħat tal-manifatturi un bat dawn jiġu modija li l-SMEs li jgħadu veritajiet differenti, bodies differenti, cranes, eccetera. Allura dan ġimmeqjus bħala problema partikolari fi rigward ta' regolamentazzjoni għaliex hemm ħafna minnhom fl-Ewropa kollha hemm manifatturi zar, produtturi żgħar, skużawni, u allura mux possibbli li tapplika regolamentazzjoni tiġi applikata li għom li din se t-applika bis għal volume based exemptions u allura e, huwa tajjeb li l-base manufacturer ikun jista' iżom ir responsabilizat ta' produzzjoni ta' dawn il-vetturi. Però xorta waħda produtturi Mm, jomx eh, responsabli xtib ta' bodi ser jkollu dan il-makkinarju u għallura għall-emissjonijiet. Il-soluzzjoni għal dan aktar minn dik li ġiet proposta mill-Kummissjoni li talloka figuri nazzjonali eh, għal-jom, nasab il-Kummissjoni għandha tippjana sistema, tfassal sistema, mod partikolari fi rigward revizjoni ta' type approval regulations, biss dak dawn l-emissjonijiet u dawn il-vetturi jiġu meqjusa eh, meta jkun hemm it-type approval u dan jista' jiġi inkluż fil- minnaħa ta' produtturi. Allura jkun jistgħu nagħtu valuri kif suppost. Irrid ikun hemm sistema għal dan, irrid ikun hemm monitoring tajjeb, saħtu biżejjed u din se tkun sfida tajba għal produtturi għaliex dawn spiss ma jafux x'inhi destinazzjoni finali ta' dawn il-vetturi. Il-Kummissjoni tittoħroġ sistema u għandha wkoll ta' tam revizjoni ta' type approval regulations bizbek dawn l-emissjoni ta' dawn il-vetturi jiġu eh, jusa Dawn proposti li qed nagħmel għal proposta tal-Kummissjoni u jiena qed nistenna li jkun hemm kooperazzjoni tajba bejn ix-shadow rapporters. U jiena nistenna bil-ħerqa biex nisma' x'għandhom xi jgħidu l-membri l-oħra tal-kumitat dwar dan. Grazzi. Ja, fil Dank Martin Kalanan fil die... Grazzi tassew. Sur kanament tal rapporti jekk ta' xogħlok, sista? u għentina biex nejnu nifmu speċifiċitajiet f'vikoli kummerċjali zaru tqal u gbar u kol nafu dwar l-emissjonijiet fil-vetturi għanna xie esperienza dan il-qasam istessa nixċiq nandi għas-senjura Vice Kerner, il-Shadow Rapporter. Grazie Chair. Għana nixċiq ngrazzja il-rapporter ta' dan il-rapport tan tajjeb kien rapport li rnexxa u aħna qed nistenna bil-ħera biex ikun hemm kooperazzjoni tajba bejnietna. Aħna nużajna l-istess metodu ta' ħidma li kien hemm fid-direttiva ta' karozzi għalhekk kien eh, xogħol eh, bizzjuż ferm iżda konna qed naħdmu flimkien mod kostruttiv għalhekk nistenna bil-ħera sabiex din tiġi implementata fil-prattika mela fuq id-dettalji nixtieq ngħid li dan ir-rapport kifet huwa kien ta' suċċess imma mm, apparti li hemm affarijiet ħafna minnhom li naqbel magħhom hemm xi affarijiet li hemm noqasijiet. Pal pereżempju inċentivi tajbin għal innovazzjoni ekoloġika u ambjentali jiena naħseb illi mhijiex biss sempliċiment eh, kwistjoni tal-li u nitfgħu sanzjonijiet Ovvijament dawn iridu jistiġu eh, stabiliti, imma irridu wkoll nipprovdu għal aktar inċentivi għal persuni biex ikunu jistgħu jitfaw il-vetturi fis-suq b'missjonijiet baxxi ferm. Jien naħseb illi fl-eko innovazzjoni hawnhekk nistgħu nżidu punt ieħor. Dak il-punt huwa importanti ħafna illi anke l-karozzi konna sistema illi tevita ċertu burokrazija u li tevita illi twaqqaf l-industrija minn li jiżviluppaw dawn it-tip ta' teknoloġiji. Hemm laqgħa mal-Kummissjoni dal-waqt nittama li dan ikun eh, produttiv, iżda rridu nagħmlu l-istess ħaġa għal vetturi u vikoli eh, żgħar u kbar. Irridu niddiskutaw il-livelli ta' limitu, jridu nfissaw inċintivi għal dak sejħ super credit fejn ikonem produttur li jiġi premjat tal-li teffa vettur fissu, vejkoli fissu illi jista inqas minn 150 gramma imma ħajkun hemm restrizzjoni fuq din sas-sena 2016. Jiena naħseb illi ma tantx hemm xi ċans li sa s-sena 2016 ħajkollna xi ħafna vejkoli ħajjaqgħu taħt dak il-limitu. Għalhekk għaliex ma nippjanawx fuq medda ta' żmien itwal li ġad diskutejni għadin ma' Sinjura Hildegard u naħseb li din ukoll kienet lesta li ta' ħaġa fuq dan il-punt. Hemm dawn il-punti li nixtieq nitkellem dwarhom. Imma ma' ġenerali jiena nista' ngħid li biċċa kbira naqbel mal-rapporter Naħseb illi il-135 gramma din pala mira tkun diffiċli li nilħu u tkun possibli biss illi nilħu sa sena 2020 jekk biss jekk ninvestu mod qawwi. memx eh, evalwazzjonijiet ta' impatt għal dawn il-miri u ma se sempliċi xi ħaġa illi eh, ddeċidew il kummissjoni illi jresqu u jipproponu imma jekk kalkulaw bej 7 u 9000 euro illi għal vettura li eh, tiswa xi 20,000 euro kun diffiċli jkunu nafu biex naraw kif u din il-mira li forsi minn kommissjoni. Għaxbek konna talba għal żmien itwal biskadenzi imma Senna, bej għet u jħor konna nżommu ma din l-iskadenza memx tamen imma għanijiet fuq zmin it-twar sen kunu ktar flessibli na niproponi li konna eh, dħul gradwali faz phasing in ta' obligi b'tnaqqis kostanti ta' emissjonijiet ta' CO2 biex napplikaw bisħieħ il-miri għall-industrija b'miri interim li jorbtuna u li bekk ittina iktar sikurta fil-pjanar tal-industrija tal-futur tal-industrija fuq iż-żmien twil u din naħseb il-liġi diskuss fil-Kumitat tal-Industrija fuq fuq speed limit 120 km fissija hija problema lija. Ma rajtx bda studju li juri provi definittivi illi jkun hemm naqis l-emissjonijiet ta' CO2 jekk nifissaw dan il-limitu, aħna rridu narfu li eh, l-magni rridu jaħdmu saċertu eh, limitu biex ikunu jistaw jerfaw ċertu eh, tabija u dan kifetna fil-report, pero ma jistawx nfissaw preċedent bija. Jekk ikonna limitu massimu ta' um, sewqan daqseg bax, ħajkonna riskju li musa jkun nistgħu dan il-għan, ħan rridu nkunu kompetittivi fl-ħar mill-aħħar. fuq il-karozzi kellna 95% limitu. Ma għalfejn hija aktar baxxa mbagħad għal ċertu vetturi oħra. Veru li ċertu produtturi hija diffiċli li naraw eżattament kif il-karozza eh, tlestit u bat li ma partijiet ġew miżjuda wara. Issa rigward il-pooling jiena pjuttost kritika għax hemm industri li mhumiex involuti fiż-żewġ setturi, ġifiri dawk tal-vetturi kommerċjali u karozzi oħrajn vetturi oħrajn, għalhekk jiena naqbel mar rapport il-prof affarijiet naqbel magħhom. Grazzi sur Grot, grazzi President, grazzi sur Callanan pal prezentazzjoni tar rapport tiegħu. Nino, deja vu għalija. Jiena niftakar il-leġiżlazzjoni fuq cars u reazzjoni ta' sakkoni Tkellmu dwar li innaħu l-iskadenzi, li ntaffuhom. U għalek, għalina dak li għazur kalla n-mawix tjittjib eh, eh, għal meta jġu għal livelli massimi. Specialment meta nitkellmu dwar il-limiti massimu tal-veloċità tal-karozzi. Maħna ma nistgħux inbidlu il-magni, sempliċiment irridu rridu konna ċertu limitu elettroniku tal-veloċità. Aħna irridu mbagħad id-debat jiddependi lilna aħna l-esperti jiddeċidu u produttur min jiddeċidi min u kif il-magna u kemm ħadd tiġri l magna mhux mhux aħna mhux politiku. Imma Jamel senti namlu dan il-limitu fuq il-veloċità għaliex dan jitella e, e, il-resistenza għall-arja. U din jwassal għal e, effett fuq il-konsum tal-fuels għalhekk aħna rridu naraw kif ħamlu biex naqsu spejjes. U ħadda minn daw integrazzjoni ta' dan il-limitu tal-veloċità, speed limit. U ma dan importanti illi dan il-produtturi iridu jintroduċuħ din dan il-limitatur, dan il-li kun jista' jkontrolla speed limit. U iridu għalek tifsira ċarma ħat tal-Komissjoni. Grazzi Martin Kalenen tal-li għal-menu l-għajt din l-ideja. Anki fil-Komitat ta' Trasport dan ġi nil-uħ b'suċċess u għalek ikun nistaw naqsu CO2 mod sinifikanti ta' kienx jaqsam l-spejjes. Dan għandu effett pozittiv u kol fuq s-sikurta, somma da' mux rilevanti għaxol, għana għet nitkanu dwar l-ambjent. Għalek, jiridu nipromovu nittu mizura. Għan fuq tużmin twil. 135 gramma, iva, dan ambizjus. U l-Aġenzija Internazzjonali eh, eh, dan għajajdinna li l-fuels għedin jonqsu, problemi bil mm, dan il-materja prima. Għaxet tonqos kull ma jmur. Għalek, jidin għamlu dak li nistaw biex innaqsu il-konsum tal-fuel. Għalek, u għalhekk irridu naraw kemm li nistgħu ninvestu f'affarijiet illi jistgħu naqqas użu tal-fiwil u dak li jkun il-dħul jidħol fis-settur fl-istessin tal-industrija. Wieħed u wieħed seba' zero 170 gramma jew waħda realistika għallina imma lek irridu inżommu però 175 fil-gramma li proponit il-Kommissjoni bħala il-mira tagħna. U dalek dik dik dak li għal-kalla l ma jkunx tajjeb għalina, għanna kif għallat ekonomiku, għax inkella ħankunu qegħdin e, nkunu għedin għaw din is-settur e, tal-karozzi e, li importanti ferma li ġin l-industrija biss tista' tgħix biss jekk ikollha prodotti ta' kwalità għolja. fil regolament CARS Aħna tkellimna dwar tnaqqis ta' CO2 fil-intervalli ta' 20 gramma. U din tista' timponi xi problemi fuq l-industrija. lan iżda fl-ħar ħarja wahda waħda li tista' sta seħ fil-prattika u ta' min e, iqisa. Issa fuq sanzjonijiet jiena nemmen e, ma naf ma nemminx kif is-sanzjonijiet fuq il-vetturi jridu differenti fuq dawk trakkijiet u l vannijiet u vetturi kummerċjali. Jekk ma ħajkun hemm nħan ispiċċaw ħabni nistanzjonaw il-fabrikant skont il-vetturi, ġifiri jiena naqbel ma' sur Kalenen. Issa rigward il-vetturi multi-stage li hija xi ħaġa li f'dan is-settur hija mhux magħrufa, il-produtturi jridu eh, jassumu ir-responsabilità innifishom. Il anki jekk ħafna drabi ma jafkunu xaffu se jġri fir-rigward tal-vetura li huma jbijaw. Għalhekk il ħarġeb mod kif wieħed għandu jipproċedi. Veri dan huwa fajl importanti ħafna, aħna maħniex daqshekk il-bot fħet mill-ieħor, U mamx fej kunu daqseg eżagġati pal kien hemm fir-reazzjoni sakkoni, nistgħu nsibu soluzzjoni, ma rapport tal komissjoni ma tistax tiġi indajfa u l-lax nixlillaxkaw għanixaxkaw ir-regoli palma għet jissuġerixi sur kalanen. Għallek u kol, rikwart il-vetturi malti stage kollox li tiġi meqjus mill-bidu għal dak li xaqsam is-sanzjonijiet. Inna nixtieq li jkun hemm limitatur fuq il-veloċità b'limitazzjonijiet fuq il-, l-veloċità tal-karozzi u li tiġi kalkulata skont is-sitwazzjoni. Naf li ħajkun hemm diskussjoni issa interessanti u animata skont eh, l-emendi li tressqu. Aħna fl-omma fl mill-aħħar għandna responsabilità komuni, palissa hemm konferenza ġewwa Bonn hemm summit propjament u aħna rridu nuru bħala Ewropej li qed nieħdu bis-serjetà l ħarsin tal-ambjent għalhekk Dan huwa l-ewwel pass biex konna policy industrijali intelligenti. Grazzi. Issa għall liberali Chris Davis jew Kamar. Jiddispjaċini li kien hemm ċertu Eh, reazzjonijiet ta' dan reporter kien hemm naqqiet fil-emissjonijiet ta' CO2 fil-proposta tal-Kommissjoni, imma il vannijiet u vetturi kummerċjali mhuwiex ta' lussu, aħna rridu fl-aħħar mill-aħħar naraw kif għannaqsu spejjeż tal-kummerċi, kumpaniji biex eh, jaraw kif ħajkomplu jagħmlu u fl-istess ħin naqsu l-emissjonijiet rajna fil-leġislazzjoni tal-karozza, karozzi, ħafna kien hemm approċċ interessanti ħafna għal lobbying naħat tal-industrija. Kenna pen volontarju ħafna minn ħafna minn ħin u kien però xorta ma rajniex naqis l-emissjonijiet jew effiċjenta fil-fjuwet. Umbat fl 2008 il-Kommissjoni toħroġ bi proposti leġislattiva li issa ġiet adottata u imdak iż mill rajna tnaqis enormi fil-emissjonijiet minn l-industrija tal-karozza Renju Unit. is li għaddiet ir-rekordjat l-ikbar nuqqas li qatt kella titjib tal-efficienza fil-flus tal-fuels u tal-efficienza. E, però, mbaj l-2001 u l-2007 il-vanijiet, l-efficienza tal-fuels tal-vanijiet nizzel għalix il magnia għat jisiru iktar b'saħħithom. Għalek, nix nejt il-proposta għal sur kanin, jena Poġġa ħafna din il-limitatur fuq il-veloċità għaliex dan tista' tħeġġeġ il-produtturi biex mhux jagħmlu l-ogni iktar saħħithom imma jipproduċi l-magni tagħhom skont dan il-fatt u din tista' tgħin għal iktar effiċjenza fil-fuel. Għalhekk din hija xi ħaġa li l-manifatturi jkun iktar faċli għalihom biex jagħmlu dan it-tip ta' titip u fl-istess naqsu l-emissjonijiet ta' CO2, però l-eżempju tal-passenger car legislation huwa li ambizzjoni Eh, leġislazzjoni ambizzjuża taħdem u l-industri tal-karozzi eh, tappoġġana f'kull ma nagħmlu. It-teknoloġija hija hemm teżisti ħafna manifatturi ġermaniżi ta' parti tal karozzi jgħidu li din nistgħu nilħuha minn miri faċilment u jridu nistgħu nilħu 175 gramma faċilment sal-2016 u għansi nistgħu ninżlu sa 160 gramma. Sempliċiment biex ikollhom il-prodotti firx kaffe fiva veru ma jridu bijaw il-prodotti tagħhom. Kif jridu l-assemblers jridu eh, jiposponu din il-ġizazzjoni kemm jista' jkun, imma qed ma ġiem qiegħda. Jekk aħna naqblu fuq 135 gramma ta' sa' sena 2020, mela tur il-ħajja ta' karozza, il-xufir ħaj faddal xi 2100 euro. Imma dan huwa jiena ta' prezz ta' 70 dollaru il-barmil. Mm, u s sena sena 2030 dema ma jistax ikun illi illi ħajibqa ta' 70 dollaru il-barmil, naħseb illi itfaddi l-potenzjali għal-kummerċi għal-kummerċi għal-kumpaniji li għandhom jagħmlu tip ta' kommerċ dan tip ta' batturi kbar. Ma mhux daqsek ħajkun daqshekk kbir, għax nafu li ż-żejt xorta ħajjitla' Allura sul kalena naħseb eh, kien qed eh, iżom ma l-ar nies li l-ar manifatturi ma l-produtturi naħseb hemm ħafna oħrajn illi ah, l-aħħar ftafaw fis-suq vetturi li kienu ħafna iktar effiċjenti f'dak li xaqsam fihom il-kompetituri tagħhom ħafna iktar baxxi minn fl-emissjonijiet tagħhom ta' sewtu. Ma minn flok li marru għal standards iktar għoljien tal-prassi tajba sur Kalinen żamm ma dawk li għamlu l-prassi u l-ambizzjonijiet tiegħu żamm ma baxxi wisq. Issa, ma nafx jek tafx ma tretti oħra ma tretti moħra mill lezzjoni fl-Ingilterra għaddejja u il-parti li Martin jiprezenta, jipprezenta jitkellem u jitkellmu dwar il-ħolqin ta' eh, xogħol eh, eh, ekoloġiku eccetera u aħna wkoll nixtiequ naħobu nitkellmu dwar il-ħolqin ta' xogħol fil-istrateġija ta' Lisbona. Mela naħseb li meta jisud dan ir-rapport naħseb illi dan falla l-aħħar għaliex din daqqa ta' għal kumpaniji dan li ġi adottat uh, dispjaċini għaliex li PP mhux qed ikunu bizzejet għalix għaliex dawn qegħdin jagħmlu l-Ewropa inqas effiċenti, intom se tagħmlu li l kumpaniju u kommerċi u kommerċi fi ġewwa l-Ewropa tkun titħallas aktar biex dak li jkun is-suq il-vetturi tagħhom ġifiri għal darboħra. Toqodux tisibaw mill-gbar, mill-produtturi gbar, isimaw minnaħat tal-SMEs U Martin, jek iġobkom erġaw duru dawn il-proposti wara l-ħamis sagrifikom kolla u erġaw il-lura proposta iktar eh, ambizjuza. Id-dispeċini li qegħdin f'kamra ħażina memx Web Street. Uh, really bad luck, yeah. Virgin <laughs> parlaw fil-vojt? So, uh, the next one uh, is um, Grünen, wer ist da? Bas, Eikot? That's going to be me. Thank you. Grazie, President, fissam il-ħodor, il-Kjosbuk. Għanna l-elezzjonijiet fil-ġunju, Iva. U l-Belġani u koll, u għalek ħajkonna diskorsi twal, jiet il-kellim. Nħarsu mill-qoddim għal rapporters minn mill-Belġani u mill-Olandizi biex ukunem kullħat jista' jitkellem. Fil-kontenut naqbel mal-kollega tiegħi u naħseb li kultant l-elezzjoni tista' tgħinek biex nidħlu f'diskorsi iktar interessanti. Aħna bħala ħodor meta nħarsu lejn din il-proposta mis-Sur Martin Kalenin xorta waħda neqgħu diżappuntati fuq il-livell ta' ambizzjoni u bħalma qal is-Sur Mattias din hija donna deja vu. Kull darba li nitkellmu dwar il-vanijiet jew l-karozzi, f'daqqa waħda il-patt ta' tal-istrateġija tal-2020 jew l-patt favur l-ambjent jisparixxa li xed nitkellmu dwar l-industrija tal-vannieti u tal-karozzi. U dan qed jerġa' jseħħ meta naraw il-proposti tas-Sur Kalinen għax kull ma tjajtu għalli noqogħdu nimxu pass dajjef jew ninkunu laxki u ma nagħmlux l-affarijiet kruċjali biex l-ekonomija tagħna tkun effiċjenti fl-użu tal-enerġija. Li naqbel ma' sur Kalenen huwa li l-industrija tal-vanniet hija kompletament differenti mill-industrija tal-karozzi Iżda huwa tastaġib li qed jgħid dan biss meta inti titkellem dwar il-miri, qed jitkellem għal miri differenti. Jekk inħarsu lejn is-sanzjonijiet jew il-pooling, daqqa waħda jgħid li l-pooling irid ikun l-istess bejn il-karozzi u l-vannijiet. U għalhekk qed jgħid li huma differenti, iżda dan jgħidu biss meta ma jkunx qed jitkellem dwar il-miri u ma jgħidux ma jkun hemm sanzjonijiet. U għalhekk naħseb li huwa inkonsistenti. Għalhekk ma naqblux ma l-istqarrija tar-rapporter li fuq is-sanzjonijiet għandha nkunu l-istess għaliex xe kienħarsu li l-evalwazzjoni tal-impatt min-naħa tal-Kummissjoni fuq il-livelli ta' sanzjonijiet kienu jgħidu li din hija l-livell ta' sanzjonijiet li l-industrija għandha bżonn biex tejaslu għall-innovazzjoni għalhekk din il-120 euro mhix ġejja mix xejn, ilhom jaħsbu fuq dan u jitkellmu fuq dan il-livell għax ikun il-livell xieraq għall-innovazzjoni. Din hija kruċjali fuq il-miri. Aħna naqblu ma' Martin li jrid ikun hemm differenza bejn il-karozzi u l vanijiet u għalhekk inħarsu lejn l istudji u mbagħad naraw bħalma qal is-Sur Chris Davis hija li jekk inħarsu lejn l-istudji u lejn it-tarif li hemm fl-2020 tista' tkun aktar effiċjenti meta mqabbel mal-limitu ta' 135 gramma u għalhekk li nagħmlu inqas li huma marrux għal 150 gramma hija redikola. Aħna qed ngħidu x'inhu possibbli issa u jekk tassew irridu nistimulaw l-innovazzjoni nistgħu mmorru għal 125 gramma. U għalhekk naħseb li Is-sur Kalanen minħabba l-elezzjoni timxie fil direzzjoni ħażina u nittamaw li blemendi tajbin tagħna nistgħu nerġaw npoġġu kollox fuq it-triq it-tajba qabel wara s-sitta ta' Mejju. Fuq il-limitu tal-veloċità naħseb li iva nistgħu naqblu u naqblu ma' sur Mattias li din hija possibbli u nix immorru għal 120 km fissija sija iżda meta nitkellmu dwar il-vanijiet u vetturi kummerċali ħfief irridu morru għal 100 Dan juri li huwa wieħed mill-modi kif nistgħu naqsu l-emissjonijiet u naħseb li għandna nagħmlu hekk u nipproponu dawn l-emendi. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Vitz, jekk tixtieq titkellem? Forsi fuq l-elezzjonijiet? Le, mis nitkellem fuq hekk, iżda fuq il-valuri ta' limitu jiena ma naqbilx. U qed jgħid li l-karozzi u l-vannijiet huma differenti iżda l vanijiet għandhom teknoloġija simili għall karozzi fl-opinjoni tiegħi. Kull mija differenza ta' xażi u għalek il-magni tal-karozzi li huma b'saħħithom ħafna ħafna drabi ninkluduhom u l-vanijiet fuq medja jamlu tniġis ta' 200 gramma kull kilometru bħala biossidu tal-karbonju. U għalek huwa possibbli li namlu l-progress bit-teknoloġija disponibbli Iżda l-pakket tal-Kummissjoni qed tajt li jkun hemm 135 gramma sal-2020. Ma naħsibx li hija mira stretta, naħseb li hija fattubbli ħafna għal manifatturi għal produtturi biex jaslu għal 125 gramma sa l-2020. Volkswagen kellhom diskussjoni mal-assoċjazzjonijiet ambientalisti u l-BMW hekk ħajamlu. Din it-teknoloġija tista' tiswa ħafna iżda meta l-karozza mbagħad fl-aħħar mill-aħħar tinbih din ħadd kollha titħallas kollhom jħallsu għaliha. Madanakollu dan għandu jnaqqas b'mod drastiku l-emissjonijiet. U għalhekk xi ngħidu dwar il-175 gramma għal kull kilometru. Ford, Volkswagen u oħrajn diġà għandhom karozzi fissu li huma qrib din iċ-ċifra. U allura kull ma jridu jagħmlu ftit arranġamenti għal mudell u dan jiksbuh. Palmedna 175 gramma sal-2016 hija xaġa realistika u jekk noqogħdu nipposponu din il-mira nkun qed nagħmlu xaġa ħażina għalhekk m'għandniex nagħmlu. Barra minn hekk fil-leġiżlazzjoni tagħna fuq il-karozzi kien xaġa meħtieġa li nkunu ambizzjużi għaliex il-produtturi tal-karozzi ma kinux lesti li jnaqsu l-emissjonijiet mingħajr l-approċċ ta' inċentivi u kastigi il-sistema volontarja ma kienx waħda effettiva. U għalek lan ta' 175 gramma għal-vanijiet inna naħsbu dwar għal-bosta ħin, għal-bosta zmin. L-industrija n-nexxiela s tadatta għal din. Naħseb li l-Ġermanja, Franza u l-Italja fil-Kunsil bħalissa għadin jiprofaw jaħdmu fuq kif jiproduċu ċertu modi kif tiżgiċċa minn din il leġislazzjoni Jiena kontra l-idea l-introduzzjoni ta' superkrediti għal estensjonijiet jew għal dawmin. Ma naħsibx li hija idea tajba għal vetturi li jużaw inqas minn 50 gramma ta' missjonijiet għal kull kilometru biex joqdu jinaddu għal bosta drabi teħtieġ li jkollok valuri li jiġu kalkulati għal karozzi kollha. Jiena nappoġġa l-idea ta' limitu għal veloċità nħoss li għandha tkun 100 km fis-sija anke għal vannijiet fil-fatt. Bħal vannijiet. Dawn il-limitaturi huma xi ħaġa tajba ħafna u nafu li l-Ford diġà qegħdin ħejruhom sabiex daħlu dawn il-limitaturi tal-veloċità. Naħseb li din jista' jkollha effett tajjeb fuq il-tnaqqis tal-emissjonijiet. Ma tix titħares bħala sostitut biex li kollok miri stretti fir rigward tnaqqis tal-emissjonijiet. Dan diġà ntqal fil-Kumitat tat Trasport u għalhekk irridu nżommu miegħu. Das möchte wieder aufgemacht wird und dann so ein. Äh, nħoss li huwa importanti ħafna li ma nqodux nerġgħu niftħu r-regolamentazzjoni kollha meta naslu għall-evalwazzjoni tal-impatt inti tiftaħ il-bib beraħ biex l-miri tiegħek jiddajfu jew inkella jiġu posposti. U għalhekk ma naħsibx li l-miri tagħna għandhom jiddajfu jew jittaffu aktar. Grazzi ħafna, Karl Heinz Florence, imissu, rritlu l-ewwel net ipoġġi. Grazzi, President. permetti li nibda biex immullura lura l-1997. Il-miri volontari emmek suppost inkisbu sal-2007. Iżda dan ma kienx il-kas. U għalek nafu li rridu nkunu stretta ħafna fil-leġizlazzjoni tagħna l-approċċ volontarju ma jaħdimx. Issa, meta ngħaddu għal kwistjoni x'ġara mal-karozzi jekk taraw l istat Konferenzi stampa tal-industrija tal-karozzi li ġew maħruġa fil-bidu ta' din dibattitu qalu li din ħatkun l-aħħar tad-dinja. Iżda jekk narawx qalu sena ilu fl-aħħar ta' dan id-dibattitu u naraw il-karozzi li issa nistgħu nixtru fuq is-suq, għalhekk qed nitkeq ngħid li wara li nqogħdu nisimgħu il-diskorsi tal-lum inħossni jisni qed nisma' l-ħrejjef hawnhekk Ejja nkunu realistiċi. L-industrija tal-karozzi Dġa laqat il-miri li aħna stabilejna l-2012-2015 u dġa laqat ħafna minnhom, dġa. U għalhekk ma naħsibx li għandna nkunu beżana jew noqogħdu naħsbu li l-magni kollha rridu li jridu jiddaħlu fil minibasis rridu jkunu donnom speċjali jew xi ħaġa ġdida. Huma magni normali li diġà jeżistu għal karozzi b'veloċità għolja. Naħseb li ċifri hawnhekk huma ġusti. Jekk kelli nagħmel tibdila għal limiti nagħmelhom aktar stretti u mhux inqas stretti, ikunu dan ikun xi ħaġa tajba. Biex bekk nkunu nistgħu nilħqu tassew dawn l-anijiet. Inħoss li huma fattibli ħafna. Jekk tħarsu lejn il-curves fuq il-grafs differenti fuq il-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karozzi, taraw li dawn huma ċifri tassew fattibli. Dawk il-produtturi u dawk in-nies li tassaw jixtru il-karozzi li ma jnissus fl-Europa jistaw ibiħuhom, naħseb li din tamen sens. L-industrija tal-karozzi għandha problemi bħalissa u kulħadd jafu dan u waħda mill-problemi hija li l-industrija dinija taż-żejt hija tant b'saħħitha, tant setana li huma jistgħu jaffordjaw li ikollhom proċessi ta' ftit innovazzjoni f'dawn l-ħar 30 sena. Mem lebda innovazzjoni fis-settur tal-fuel jew taż-żejt u għalhekk jekk tispiċċa ma ma tużax fuels ta' kwalitajiet għolin fil-magni ma għadux nistaġbu li musse jkun effiċenti. Għalek nitlob biex ukrem aktar pressjoni fuq l-industrija tal-petrolu taż-żejt. Din mhix xi ħaġa li tista' taqbad u ġela naċċetta din. Iżda jekk inħarsu lejn il-konferenzi stampa qabel l-aħħar dibattitu fuq il-karozzi u nagħtu ħarsa lejn il-konferenzi stampi tal-industrija tal-karozzi wara d-dibattitu L-affarijiet huma differenti. Anki Chris Davis naħseb qed jgħid l-istess. Jiena nħoss li jekk taqra u tara l-evidenza fid-dibattitu tal-karozzi, naħseb li kulħadd jintabaħ mbagħad li l-affarijiet qegħdin ċari u dimajnejna. Nistgħu nagħmlu kritika ta' ċertu evidenza iżda l-evidenza qiegħda ċara u dimajnejna. Jiena nħoss li tassew jekk niġbru ħabel wieħed nista' nimxu l qoddim U għalhekk nemmen li rridu nkunu koraġużi għal ġejjieni. Ja, die Frustration mit der freiwilligen Selbstverpflichtung, di wirkt äh, ein Leben lang. Nista' nifhem il-frustrazzjoni tiegħek fuq il-sistema volontarja li fallit u naħseb li dik il-frustrazzjoni tibqa' miegħek għal ħajta kollha ma stax teħles minnha. Vittorio Prodi, jekk jogħġbu. Grazzi, President. Grazzi anke l-rapporter Kalanen għax-xogħol siwi li għamel. Iżda nixtieq ngħid li jiena diżappuntat għaliex l-ewwel nett irid ikun ċar li dawn it-tip ta' vetturi għandhom ikollhom ċikli ta' prova speċifiċi. Dan għaliex is-servizz huwa speċifiku għal dawn il-vetturi. Għalhekk jiena tal-parir li nistgħu nkunu aktar stretti fir rigward il-limiti ta' missjonijiet. U fuq kollox f'dak għandu x'jaqsam mal-limiti tal-veloċità dawn jistgħu jiġu imposti b'mod eh, inversament proporzjonali għal tabija għalix iktar ma jkunu tqal il-vetturi, aktar enerġiji jintużaw biex ikunem eh, accelerazzjoni umbat fl-brejkjar f'karozza konvenzjonali, karozza tradizjonali. U għalhekk irrid ikun hemm limiti ta' veloċità li jkunu aktar baxxi għal karozzi tqal. Madana kollu hemm ukoll problema biex kunem inċentivi għal vetturi oħrajn. Mod partikolari hemm bżonn ta' diversifikazzjoni fil-vetturi fil kommerċjali għal pereżempju l-ġbir u l-provista ta' dawn il-karozzi. Pereżempju għal vetturi li kopru distanzi itwal u għalhekk jiena nħoss li għal dawk iż-żoni urbani b'mod partikolari kikun aħjar li jekk ikun hemm din l-attenzjoni naħseb li t-teknoloġija diġà tista' twassal għal vetturi hybrid biex bekk ikunu jistaw jitlu f'ċiklu ta' użu fej ikun hemm aċċelerazzjoni u brekjar u dan ikun ta' vantaġġ għall-ambjent u mhux il-kontra. U jista' jwassal għalhekk għall emissjonijiet li ikunu iktar baxxi minn dawk ta' bħalissa. Mhux bissa biossidu tal-karbonju, iżda anki ta' gassijiet oħrajn bħal pereżempju l-ossidu tan nitroġenu u l-monossidu tal-karbonju. Għalek, għawnek tinsab il-problema. Għanna l-kuraċ li nsibu ċertu inċentivi biex bekk ikunem bidla lejn karozzi li jaħdmu bl-elettriku jew inkella li jkunu hybrid. Jiena tal-opinjoni li jkun ikun xi każ natu suġġerimenti għall-awtoritajiet taċ ċittadini biex ikollhom limiti ta' veloċità fiż-żoni urbani li kollom ikun jistaw jagħtu garanziji kemm fir-rigward l-emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra kif ukoll għal tniġis normali. Bekk rridu nippruvaw nħeġġu l-awtoritajiet tal-lokal biex uh, eh, inaqsu il-karozzi ta', ta internal combustion jew inkella karozzi konvenzjonali fi zoni urbani. Grazzi. Molto grazie. Um, Judith Mekis. Grazie ħafna, Judith Mekis. Grazie, President. Li waċar huwa li direttivi l-ambjent li kun ambazzjużi mhux biss fil-innovazzjoni huma importanti wkoll kollat kattir ta' l-impjiegi flok naraw bħala teddida hija opportunità bħalma rajna fir-regolament tal-karozzi għaliex ir-regolament tal-emissjoni tal-biossidu tal-karbonju fuq tal-karozzi wera li l-anijiet stajna niksbuhom aktar malajr meta kon naħsibna fil-bidu. Għalhekk jiena nħoss li aħna tassew għandna nkunu aktar ambizjużi nistaw morru minn 175 gramma sal-2016 għal 260 gramma. Jina nħoss li l-armonizzazzjoni tal-iskedi għal dan il-regolament u regolament tal-karozzi hija li għandna nħarsu leha. għal 2020 jiena nħoss li 125 gramma nistgħu niksbuhom u dan jirrappreżenta 38% tnaqqis meta mqabbel ma' livelli ta' bħalissa u jkun aktar konformi mal-miri tal-karozzi għaliex l-istrateġija tal-2020 titlob għal 40% tnaqqis. F'dak li għandu x'jaqsam mal-limitu tal-veloċità għandna nħedġu biex ikun hemm aktar limiti ta' veloċità ħorox u jiena naqbel biex immorru lejn l-aktar mira ambizjuża. Grazzi. Thank you. Corinne Lepage. Grazzi. Corinne Lepage. Grazzi, President. Nishtiq nirringrazzja l-Sur Kellenin għal rapport iżda ma nistax naqbel mal proposti li huwa jagħmel. Speċjalment meta jitkellem dwar li nippruvaw innaqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra meta mbagħad nispiċċaw nżidu dawn l-emissjonijiet. Irridu ngħidu li l-iskadenzi u l-iskedi u l-standards irridu jkunu imħarsa minn ġdid. Dan tennejnieh bosta drabi hawnhekk. U xorta nispiċċaw namlu kontra da dak li nixtiequ. Irridu nħarsu lejn l-industrija tal-karozzi li jaħdmu bl-elettriku fiċ-Ċina u mbagħad naraw li fl-industrija Ewropea hija ta' interess kbira li jina stess li nkunu aktar stretti. Dejjem aħna nippruvaw morru kontra standards li tassew ħedġu n-nies speċjalment meta nkunu kontraproduttivi mhux biss fil-livell ambjentali iżda wkoll fil-livell industrijali u anke tkattir tal-impjigi. Naqbel mal-kollegi li l-160 gramma għandha tkun l-ideja sal-2016 u 100 u 115 gramma sal-2020. Irridu nagħmlu semplifikazzjoni tas sistema. Imbagħad forsi nistgħu nagħtu ħarsa lejn is-sanzjonijiet għal dawk il-vetturi li nixsu bil-kbir fir rigward it-biossidu tal-karbonju biktar minn 15%. Naħseb li għal dawn ikun utli li namlu eh, estensjoni għal kategoriji N2 u N1 rridu aktar trasparenza, nkoll naqblu miegħu biex bekk ikonna kampanja għal dawk il-vetturi li huma koperti minn din il-leġislazzjoni biex bekk ikun hemm tarif fuq il-prestazzjoni tal-enerġija ta' dawn il-vetturi u li tkun disponibbli. Grazzi. Mussur Zieber. Ziber. Grazzi, President. Jiena kritikajt il-Kummissjoni l-aħħar darba li tkellimt dwar li nifukaw fuq differenzi bejn il-karozzi u l-vetturi kummerċali ħfif. Iżda jena nħoss li din hija proposta raġonevoli xorta waħda u naħseb li hija punt li jekk naqblux bejn 160, 175 jew 180 gramma. L-importanti hija li jkollna strateġija soda li taħdem għall-industrija smajna ħafna diskorsi, iżda għanna nkunu konxi li rritu konna għafas leġislattiv minn ma għodu naħsbu fuq l-elezzjonijiet. Rritu konna xi ħaġa li tkun sfida l-industrija Ewropea u tippermetti li l-istess industrija tkun kompetittiva fuq medda twila ta' żmien u tkun ta' suċċess fuq medda twila ta' żmien. Għalek meta nitkellmu dwar li nistabilixxu qafas, li jkun imsejjes fuq l-avvenimenti probabli huwa minnu li ħankunu qegħdin naffaċċaw sitwazzjoni ftit rizorsi fil-ġejjeni. Għalhekk jekk innaqsu il-dipendenza tagħna fuq il-kombustibbli ġej mill-fossili naħseb li din tkun xaġa tajba. Dan għaliex dawn il-vetturi mhux biss ikunu mixtrija fl-Ewropa żew ukoll madwar id-dinja dawn il-vetturi effiċenti u għalhekk irridu naħsbu fuq strateġija fit-tul. U rridu nifukaw mhux biss fuq l-emissjonijiet tal-biossidu tal-karbonju li rridu jiġu naqsa iżda anke tnaqqis ta' emissjonijiet oħrajn. Jekk niffokaw l-industrija fuq dawn il-gassijiet ta' tniġis, l-istrateġija xorta waħda ma tidirx bħala waħda perfetta, or waħda tajba. Is-Sinjura Vice Gerber għajmet ċertu punti bħal per eżempju super credits. Forsi din għalleta minħabba l-industrija tal-karozzi tinsab pożizzjoni aħjar. Iżda f'sitwazzjoni reali li tkun qed tuża vettura m'hemm l-ebda differenza bejn 170 jew 175 gram għal kull kilometru. Ja kwistjoni kif eh, sowi ġipruħu, kif juża l-vettura. Għalhekk dan id-dibattitu forsi qed jiffoka fuq ċifra speċifika li ma tantx tagħmel sens u tantx hija importanti rridu naraw li ma direzzjoni ħan Grazzi. Grazie, Grazzi, President. Wara li smajt li għak bdejt night li forsi għedin uh, nqodu nitkelmu dwar ħafna figuri għawnek, pero rridu nkunu ħafna iktar realistiċi, konanijiet realistiċi. Aħna għedin nitkelmu dwar uh, vetturi kummerċali fif u għawnek jena mm, ħasab xiftit fil rigward tal-speed limits uh, min għed issuq dawn il-karozzi, dawn il-vetturi. il dawn il il karozzi dawn il vetturi Meta naraw x'aspetti hemm eh, iva l-persuni li qed nisuqhom huma ħaddiema jew inkella persuni mill-SMEs, nies li sejrin għax-xogħol, persuni li kabru id-dwieli, persuni li qegħdin jittrasportaw l-imbit. U allura jekk inti għandek limitu ta' veloċità forsi din il-persuna li qed tuża dawn il-vetturi ser ikollha tivvjaġġa għal iktar żmien. Dan jista' jwassal għal żieda fil-prezzijiet ħinijiet iktar twal ta' xogħol u allura dan rridu ninkluduhu wkoll fil-konsiderazzjonijiet tagħna kif qal is-Sur eh, vetturi li għandhom toqol, iktar toqol ta' tabija ser jużaw iktar breaks meta jkunu qegħdin isuqu. Mbagħad rridu nqisu dawn il-vetturi wkoll se jkunu jivvaġġaw għal żmien twil. Rridu naraw is-sitwazzjoni kollha kemm hi b'mod ġenerali Idu koll inkludu l-impatt potenzjali tal-limitu tal-veloċità. Iktar mill-li sempliciment noqogħdu nkellmu dwar il-figuri. Jiena ma naħsibx li l-limita ta' il-limitu tal-veloċità ser jgħin wis ser jżid iktar il-prezzijiet Irridu koll nżommu f'maħna l-innovazzjoni ambientali u mhux neħlu fuq il-figuri li għandna fuq id-dokumenti tagħna jinn nappoġġi wkoll nappoġġa wkoll dak li qalet Sinjora Geber dak dak li qalet fil-proposti tagħha biex bekk aħna nkunu nistgħu nieħdu approċċi ktar wiesa. Grazzi. Naħseb li din kienet l-aħħar persuna fuq il-lista tal-kelliema tiegħi bl-ebda dubju il trasport għandu jkun iktar nadif, iktar favur l-ambjent u dan is-settur jista' jikkontribwixxi ħafna lejn il-protezzjoni ambjentali mod partikolari e, il-kwistjoni ewlenija ja kif ser innaqsu dawn l-emissjonijiet u mhux biss l-emissjonijiet tal-gassijiet e, tal-effett serris da missjonijiet oħrajn ukoll. Għaldaqstant aħna għandna xi figuri s'issa. 160 kontrarju għal 175, ehm, 150 u 120. Nasib li dawn il-figuri għanna nitċekjawhom sew. Irriżveraw eżattament x'inhu l-impatt ta' dawn kol ta' dawn kollu. Sur Kalinen issa ser jkun jista' jikkummenta u jirrispondi għal dak li jintqal mill-kelliema. Ġtenajt li hemm differenza bejn is-settur tal-karozzu tal-vetturi ħfief Fil-rigward tal-karozzi hemm 50% minnhom li huma diesel, ma fil-vetturi l-fief fil-mija li huma diesel u allura il- eh, gain potenzjali li hemm biex nitrasferixxu minn petrol għal diesel u għamennu li diesel huwa iktar effiċenti u iktar nadif u hemm progress dan ir-rigward. U allura dan il-potenzjal tajjeb mhux possibbli fis-settur tal-vetturi kummerċjali ħfief. U għamennu li dawn il-vetturi jitrasportaw tabija ta' daqs li varja ħafna minn min jitrasporta pis ħafif oħrajn iktar tqil, pero l-għanew li ta' dawn il-vetturi huwa li jattrasportaw tabija. Għaldaqstant fi rigward tal-progress teknoloġiku, irridu naraw eżattament jekk hux possibbli li dan isir permezz ta' vetturi bil-batri. Naħseb li hemm limitu għal xista jsir. U l-pass li jmiss ikun li nimxu lejn teknoloġiji differenti, vetturi ibridi per eżempju, jew inkella permezz tal-idroġenu Uridu naraw eżattament jekk hemmx batteries disponibbli li jistgħu jiġu intużati bl-istess mod uh, kif jiġu intużati fil-karozzi tal-passiġġieri. Għal daqstant irridu nanalizzaw sew eh, dak li hu possibbli. Nixtieq ngħid li fir-rigward tat ċiklu ta' produzzjoni Eh, għal karozzi huwa għal seba' snin u għal vetturi kummerċali fif u huwa ta' 10 snin u għal stant meta persuna tixtri karozza vettura eh, għal dan il-għan i tkun trid li din tintuża għal żmien twil da mhux sejtu sembel iżda il-karozza il-vettura trid tintuża għal żmien twil u biex iġġol tabija. Issa nixtieq ngħaddi l-kelma li rapporter is-Sur Martin Callanan. Imma forsi qabel aħjar nisma' naħa tal-Kummissjoni. Xtieq tikkummenta jekk jogħġbok? Grazzi Sur President. Grazzi Sur Callanan għal rapport, għal abbozz ta' rapport tiegħu, nirringrazzjaw wkoll ix-shadow rapporters. Jiena nixtieq nibda bil ngħid li nurikom stampa iktar kbira. Kif ġaħettu, trasport huwa settur importanti jiġbor fi ħafna missjonijiet kisjiet tal-effett serra fil-Komunità Ewropea u hekk aħna jirnexxielna naqsu l-emissjonijiet ta' 20% sal-2020 u iktar eh, tnaqis sal-2050, allura rridu ikonna eh, leġizlazzjoni iktar kmieni malar kemm jista' jkun biex back dawn il-għanijiet kun jistgħu jintlaħu. Issa din il-proposta tagħmel parti minn din l-ambizzjoni tagħna. Aħna ovvjament għamilna sforzi kbar biex nistudjaw dawn il-numri, dawn il-figuri, ovvjament il-membri tal-komitat raw xinu l-assistjar tal-impatt tagħna li jappoġġa dawn il-figuri. U f'dan l-istadju l-Kummissjoni tħoss li il-miri tagħha ta' 175 sal-gramma sal-2016 hija xi ħaġa li nistgħu nilħuha u 135 sal-2020 hija xi ħaġa wkoll nistgħu nilħuha. Dawn il-mirijiet irid ikunu ambizjużi kif suppost però. L-assessjar tal-impatt tagħna sab li il-125 gramma huwa l-ammont minimu li jista' jintlaħaq fir-rigward tat-teknoloġija u l possibilità li tista' toffrina t-teknoloġija din hija figura eh, eh, li iva nistgħu nilħuha, però figura aktar ambizjuża hija ta' 135 sal-2020. Kemm kwistjonijiet oħrajn li tqajmu mill-membri tal-Kumitat, per eżempju, il-penalitajiet għalfejn dawn huma iktar għoljin għal vanijiet iktar milli għal karozzi. Risposta hija ċara, aħna analizzajna dan fid-dettall ħafna u l-analiżi tal-impatt tagħna u riet li l-marginal cost ta' compliance għal vanijiet hija ta' 120 euro kull gramma u mhux 95 euro għal kull gramma kif hemm għal karozzi. Għal dastant da għandu razzjonal eh, ekonomiku dwar dan kollu, din hija loġika. Mhux li għax gramma ta' CO2 tqum iktar flus, iżda din hija kwistjoni ta' compliance li hija tagħti iktar benefiċċju għall produtturi. U kol, aħna introduċejna il-konċett ta' credits u għacħar li supercredits eh, iwaslu għall-innovazzjoni. Innovazzjoni għax xi ħaġa li importanti għall-leġizazzjoni u wkoll importanti għall-istraġġija tal-2020 biex bekk inkunu nistgħu ikollna iktar innovazzjoni fl-industrija Ewropea u kol fis-settur tal-karozzi biex nassiguraw dan is-settur jibqa' kompetittiv mingħajr il-kompetituri tagħna barra mill mixtu tagħna. Għal daqsant aħna rridu noqogħdu attenti għas super credits għaliex jekk inti jkollok low emitting vehicle, is super credit jista' jwassal għal eh, valur iktar għoli u għal daqstant mod effettiv aħna nkunu qegħdin eh, naħlu iktar. Irid noqogħdu attenti għas supercredit, però aħna nirrikonoxxu li dan għandhom potenzjal innovattiv ukoll. Fir-rigward tal-limitu tal-veloċità hemm ċertu eh, punti li semmew fil rigward tal-premessa ta' proposta tal komissjoni jena jena kontent li hawnhekk għaw għatta entuzjazmu fir rigward tal-limitu tal-veloċità li ġi mill-qum il-Kumitat ta'kom u kol ta' trasport, hemm evidenza li il-trasport u l-ambjent eh, il-Kumitati ta'hom ħarġu komunikat dwar dan u il-limiti tal-veloċità ser jnaqsu l-emissjonijiet ta' CO2 mill-vanijiet u kol hemm benefiċċji oħrajn bħal pereżempju titjib fil-sigurtà eh, fit-toroq, eċetera. Fir rigward tal-pooling jiena analizzajt sew proposta tal-rapporter dwar il-pooling u għat Ovvjament hemm ħafna vantaġġi għal dawk il-produtturi li kemm għandhom operazzjoni ta' vanijiet kif ukoll tal-karozzi. Ovvjament dan ser ipoġġe fi żvantaġġ lil dawk li jipproduċu tip wieħed ta' vetturi u mhux it-tip ieħor. Jiena stant nixtieq li rapporter jikseb iktar informazzjoni dwar l-implementazzjoni pratika ta' din l-idea għaliex jiena għandi bżonn ukoll naħseb dwar dan qabel ma nkun nista' noħroġ b'opinjoni. Iżda l-kunċett ewlieni ta' pooling bej karozzi u l-vanijiet mhijiex xi ħaġa strambalina hija xi ħaġa li aħna semmejna diġà u kkunsidrajna fil-proposta tagħna U f'rigward tal-implementazzjonijiet prattiċi ta' dan din hija forsi idea tajba li istatiġi analizzat iktar fid-dettall. Fl-aħħar għatta membri semmew il-kwistjoni ta' mal-state vehicles, il-Kommissjoni rekonixxiet il-fat li dan huwa għażam diffiċli u e, trid tipprepara non-paper li ġiet sottomett Ippreparat non-paper li ġiet sottomessa diġà lis sekretarjat tal-Kunsill u sant e, ġiet prezentata soluzzjoni fir rigward fil-flemendi u fil-rapport, la bozza rapport eh, mill komitat tal trasport u koll. Għal-daqstant, f'konnezzjoni mal multi-stage vehicles, ovvjament aħna Ivan nistaw nimxu l-qoddim. Jina, eh, nistanna bil-ħerqa biex nara x'nu l emendi l-oħrajn. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Kommissjoni sanadu għal-rapporter eh, tagħna Sur Kalin. Grazzi, President. Jien ukoll nixtieq nirringrazzja lill kummissjoni għall kummenti tagħhom u wkoll lill membri l-oħrajn kollha li tkellmu għaliex huma taw idejat tajbin ħafna. Xi risposti li nixtieq nagħti għall kummenti li tqajmu, Sina Weisberger pereżempju nirringrazzjak għall appoġġ ġenerali tiegħek jiena naqbel mal-kummenti tiegħek dwar l-inċentivi U l-inċentiv ovvjament f'sat bħal dan nistgħu nqisuh bħala ħafna iktar eh, importanti. Hemm inċentivi pożittivi biex nipproduċu teknoloġija aħjar iktar favur l-ambjent. Sur Gruter, ningrazzjak għal kummenti tiegħek. Naħseb li inti ħawatni ma' Sur Langen jiena ma' proponejċ 140 gramma sal-2025. Jiena lest jiena soltu iva jikkomparawni ma' oħrajn qabel fil-passat, eh, però nistanejlek li din id-darba inti qed taqra ħafna rapporti differenti u dan il-punt mhux fir-rapport tiegħi. Is-Sur Davis, naħseb li għadu jħossu li qiegħed fl-elezzjoni u għadu mandunax li bħalissa qiegħed fil-Belġu u hawnhekk mawx m'hawnx eh, mawx elezzjoni, allura Chris qed taħli l-ħin tiegħek hawnhekk f'dan ir-rigward fil-ġrani n nipruvaw nilħu proposta għal-2020 r-nalizzaw l-implikazzjonijiet fuq medda twila ta' żmien u kontrarju għal-liberali jagħmlu kollox fuq medda qasira ta' żmien għal anijiet politiċi biss. Il-proposta s-sura kaltina kont naf li kelli problemi ma l-ħodor meta tuli li jena eh, kelli stima għolja ħafna. Allura kont naf li wara dan kollu kollox kien se jkun għan-niżla. Għal daqstant jiena lest li nara x'inhu ma l-proposti kollha tiegħek għal bqija tal-proposta tagħna. Jiena nistenna biex nara x'inhu ma l-emendi, l-emendi li se tippreżentaw inti intom. Fl-aħħar mill-aħħar nixtieq ngħid li ħafna mill-produtturi tal-vanijiet fl-Ewropa bħalissa qegħdin jinsabu f'sitwazzjoni problematika ħafna finanzjarja, is-suq qed jonqos Mm, madwar 35 u 40 fil-mija fl-aħħar snin kien hemm ħafna nies li tilfu xogħolhom u mm, jiena ċert li s-suq ser jarġa' jirkupra, però rridu noqgħod attenti biex ma nagħmlux wisq regoli żejda fuq dan is-suq, irridu poġġuha fid-direzzjoni tajba u nemmen li bil-press tal-proposta tiegħi ser inkunu nistgħu nagħmlu dan. Il-proposta tal-Kummissjoni naħseb li hija waħda ambizzjuża, forsi xi ftit ambizzjuża żejjed ukoll u ma qed jipproponu tnaqqis ta' xar grammi kull sena bejn l-2016-2020 waqt li regolamentazzjoni CARS kienet ta' 7 grammi bejn l-2015 u l-2020 għal daqstant riduzzjoni hija ħafna ikbar minn naħa ta' settur tal-vanijiet u fejn naħseb li kulħadd qed jirrikonoxxi il fatt li l-potenzjal ta' titip uh, u ta' beħ ta' setturi iżgħar huwa inqas fil-settur tal-vanijiet għal dasant jena nħossu proposta tiegħi ħafna iktar xiftit iktar realistika waqt li fl-istess jien għada ambizjuża u li tista' tintlaħaq. Se tpoġġi l-industrija fuq direzzjoni tajba, iżda ovvjament se nistenna bil-ħerqa emendi tagħkom li intom se tipproponu u nkunu nistgħu naħdmu flimkien għall proposta fl-aħħar mill-aħħar. Nirringrazzja l kulħadd tal-kummenti tagħhom. Grazzi. Issa biex naħarbu mill-elezzjoni ta' Renjoni, taħna għamilna deadline għal emendi mux qabel is-6 ta' Mejju, iżda fl-10 ta' Mejju f'nofsinhar. Għal daqstad kulħadd huwa eh, liberu li jirrappreżenta l-emendi anka wara is-6 ta' Mejju. Tajjeb, ħafna. tajab ħafna li jkollna xi ċajt waqt dibattitu li huwa meqjus serju ħafna. Il-punt fuq l-aġenda tagħna li miss huwa dwar il-tul ġus tal-bdiewa u il-katina ta' provvista alimentari fl-Ewropa. Hawnhekk qed nagħtu opinjoni tagħna lill kumitat Agri. U issa nixtieq ngħaddi il-kelma lir rapporter Grazzi ħafna, President. Aħna qegħdin manalizzaw la bozz ta' opinjoni fuq uh, il-funzjonament uh, eh, tejjeb tal-provista ta' l-ikel din ta' għatat il-Kumitat Agri. Iżda, tolqot ukoll mod dirett lill konsumaturi u koll tpoġġi rekwiziti addizjonali fuq il-produtturi. Il-Komissjoni prezentat rapport is-sena l-oħra fejn id-domanda kienet meqjusa bħala xirqa. L-ewwel ħaġa li rajna fir-rapport kienet li nilqaw il komunikazzjoni tal- tal-Kummissjoni biex nidentifikaw problema li hija eżistenti. L-ewwel net aħna qed nippruvaw nistabilixxu li jkun hemm sigurtà u wkoll bilanċ tajjeb għall produtturi l konsumaturi nistabilixxu bilanċ fis-suq. Għaldaqstant aħna nipproponu qatt ta' miżuri. Aħna rridu li jkun hemm konnessjoni bejn il-prezz li jitħallas lill produttur u l prezz li jitħallas mill-konsumatur. Għaliex spiss permezz tal-offerti ehm, speċjali il-tnaqis fil-prezz ma jiġix rifless u ma jkunx ċar għal konsumaturi. Tini punt, rridu nistabilixxu strateġija Ewropea għal promozzjoni ta' ta' setturi li huma iktar vulnerabbli. Dawn is-setturi għandhom bżonn tibdiliet fil-leġizlazzjoni Ewropea fil-rigward ta' kompetizzjoni. U għal miżuri nazzjonali biex dawn jiġu armonizzati. Is-settur tal-agrikoltura miħux bħal setturi oħrajn u allura rridu nżommu f'dan f'maħna jekk aħna rridu nkunu kompetittivi. Rridu wkoll nagħmlu lista katalgu ta' prassi abużivi. Eżempju, xitelf u dawn il-prassi kollha li jagħmlu ħsara l ċertu setturi tal-katina tal-alimentari u dawn is-setturi għandhom jiġu projbiti mill-Unjoni Ewropea. U għandu jkun hemm reġistru ta' kumpaniji li jiksru dawn ir-regoli. Ukoll għandu jkun hemm bidla fir-rigward tal-pagamenti għal uh, produtturi. Spiss id-distributuri idumu xhur sa ma jħallsu lil dawk li jipprovdulhom il-prodotti. Dan jagħmel ħafna ħsara u għal daqstant irridu nsaħħu leġizlazzjoni biex bekk id-dati eh, ikunu segwiti kol għatta miżuri oħrajn huma mitluba biex jiġu limitati miżuri li jagħmlu ħsara l kompetitività. Hemm differenza bejn produtturi żgħar u dawk ikbar. Kumpaniji zar u kumpaniji kbar jew inkella xi ħanut żgħir jew xi supermarket kbir. Aħna nafu li għal-SMIs huwa importanti ħafna li nagħtuhom l-appoġġ tagħna rridu żommu dan f'moħħna. Ir-rapport ukoll jitkellem dwar il-fatt li huwa neċessarju nippromovu l-integrazzjoni ta' links differenti li hemm fil-katina fil-kontest ta' organizzazzjonijiet professjonali, il-kodiċi ta' prassi tajba pereżempju, standard volontarju, kuntratti. Biex bekk fatt ta' każijiet mod partikolari permezz ta' ċerti prodotti li stati membri kun jistgħu jitolbu dawn jiġu vinkolanti. Dawn huma sitt punti li xtaqt nitkellem dwarhom, nispera li dawn jistgħu jikkontribwixxu biex insaħħu r-rapport. U lest nirrispondi domandi tagħkom. Grazzi. Mela, issa nadu għal Sur Tabaċi. Grazzi, Sur Cher, Aziz kollegi fissem is-soċjalisti Ewropej nazvu illi dan din opinjoni importanti ferm għal bost raġunijiet. Tlet aspetti importanti illi huma rilevanti mod dirett għal komitat tagħna. Fuq il-kussjoni ta' sekur ta' ikel u ħarsin ambientali u kif dawn huma inklużi f'politika agrikolturali fil-ġejjien jimpu importanti illi nigaranti xovjament li kunem tħul minna ħata għal u li ġawrit ikunu jistaw investaw, investu fil-ħarsin ambientali, b'den ħajkun l ulenija fil-politika tal-agrikoltura fil-ġejjien, speċjalment wara l-bisan 2014. U għalek il-komitat tagħna qed jiġi affettwat bod diretta hawnhekk. It-tieni aspett u marbut ma' xiri ta' ikel jew l-użu tal-enerġija brabta mar produzzjoni tal kellna. Seba importanti li naqsu il-livell ta' ikel anzi il-distanza li tintuża biex jitrasporta l-ikel twassal għal ħafna ħela u wassal għal ħafna misinjiet ta' gassijiet effett serra u ħafna drabi dan l-ikel tiġi trasportat eh, minn fuq distanzi twal ħafna. tiegħek fuq kwistjoni ta' produzzjoni tal-ikel. Naħseb li huwa importanti ħafna biex niddeċidu jekk naraw jkirdux sem ta' agrikolu estensiv jew intensiv. Aħna nużaw wis fossil fuels u risorsi tal-enerġija illi fil-fatt mhumiex ġejjin mill-kontinent tagħna nużaw ħafna u ħafna eh, materji primi u fuels li jridu jiġu eh, inġarrew distanzi twal. U jiena fil-rapport Bove, naħseb rapport importanti ħafna. U naħseb li dan il-rapport jġdinna l-attenzjoni għal fatt li l-kompetittività mandux biss jit jiġi mkejjel fuq livell eh, globali Ewropej u naqbel ma kummissarju ċalas illi il-marketjar u kompetitività reġjonali u lokali għandhom jaqdu rwol ħafna kbar. Kull ma jmur. Dan il-mod ikunu nistgħu nikkontribwixxu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet effett serra u forsi nista' niġbed l-attenzjoni tas Sir Hera sal dan il-punt. Jiena naqbel ma' Sur Jose Buve illi eh, dak li jitkellem dwar eh, l-sikurtà tal-ikel għandu jerġa' jiġi refiddut. Ma nistax ikun l-istess standards ta' iġene li japplikaw għal eh, razzet żejr, żejra li aħna nimponu fumbat fuq operatur ta' skala kbira, il-sikurta fl-ikel għandu rwol importanti ħafna ġewwa l-Ewropa. Veru. ammonti kbar ta' kumpaniji li produċu ikel fuq skala kbira li ma jobdux ir-regoli, ma mandomx istess ikunu l-istess regoli li imponu fuq operaturi żgħar u medji. Ah, il-soċjalisti Ewropej jaħsbu li aħna neħtieġu sistema Superviżjoni Ewropea għas-sikurta aħna li u li għanna trid naw sit elettroniku mwaqqaf għal dan il-għan fil fat Għalhekk il-katini Ewropej kunu jistgħu joħorġu eh, rapporti annwali fuq is sigur ta' flikel u rridu nkonna kompetitività. Aħna l-autoritajiet jirregolaw il-kompetitività. Aħna però wkoll waqafna bots fejn l-autorità tal-ikel u agrikoltura u koll jħuħsib it-qassim tal-flus u dan huwa responsabbli għal monitoraġġ u supervizjoni u kull konsumatur jista' jirrapporta l xi ħadd jew xi ħaġa jekk jaraw li dawn ir-regoli jirregolaw kompetizzjoni tkissru. Għalhekk jien aħna rridu awtorità mifruxa mal-Ewropa għal dan il-lan. Għaliex huwa hekk biss illi nkunu nistgħu dak il-mod. Nigarantixxu kompetitività fuq livell Ewropew Hemm numru ta' oqsma wkoll ovvjament illi huma iktar il-setta tal-Kumitat tal-Industrija imma s-soċjalisti jixtiequ wkoll jresqu emendi fuq dan il-lan. Għaliex dawn il-qosma kollha għandhom rilevanza għal ħarsien ambjentali illi ovvjament huwa l-lan aħari ta' dan il-Kumitat. Għalhekk Jina sepp il-Senjura Herren Garcia u l-opinjoni taħħa jew ħata tajba ferm. Grazzi Sir Paulson. Grazzi, grazzi Sinjur Garcia għal dan il-rapport eccellenti. Dan il-dokumenti kollha li jina rajt dawn iż-żewġ dokumenti tal-Kommissjoni. jina għandek eh, il-katina tal-ikel kollha nieqsa. U għed nifukataw bis, fukaw bis fuq l-industrija. Fuq il-fornitur. U l-problema tal-agrikoltura Ewropea illum u s-ser ikunu u kiktar il-qoddim il-fat li l-bdiewa u kumpaniji agrikoli għandhom dimensjonijiet iżgħar ħafna għal dak nċaqsam l-industrija li qed tieħu ħsieb il-prodotti kimiċi ta' enerġija jew għalf U dawn jiddeċidu l prezzijiet fejn il-bidwi irrit eh, juża. Għalhekk il-bidwi qed ikun eh, dajjef ħafna fil-rigward tal-industri illi u pesticides u għal fil-bidwi kif ukoll il-tqassim fejn jiġi mibiju mibiju għajn il-prodotti minnaħ tal-bidwi. Għalek, veru nidu li mill-bidwi għal-ikel. Imma ħadd ma jara xieġri Saffrattant f'dak li xaqsam il-kumpanija agrikola għalhekk rridu nifukaw ukoll x'qed jiġri qabel il-kumpanija agrikola, mhux dak li jiġi wara aħna nitkellmu dwar il-Kommissjoni, il-Komitat tal-Ambjent, aħna l-estajbin ħafna biex nutfaw it-tiġijiet u l-obligi għal-bidwi imma rridu naċċettaw illi l-agrikoltura huwa l-iktar fattur importanti u qawwi u dispożizzjoni tagħna għalhekk il-pjaneta tagħna tkun fiċ-ċentru ta' kollox, il-qalba ta' kollox, u għalhekk aħna b'xi mod irridu nħallsu l-agrikoltur il-gabillot tal-affarijiet li qed ibbieħ il-prodotti li qed ibbieħ fuq il-suq. Aħna ma nistawx naħdmu għax ħalli il-bidu jipproduċi jikabbar eh, eh, prodotti ta' kwalità għolja u fl-istess ħares l-ilma, ħares l-art, ħares eh, l-ambjent, fl-istess ħin. Ma sarx nistennew li da jsolvi problemi kollha tagħna da. U xi mod irridu inħalsuħ għal dan l-attività li qed jagħmel. Grazzi. Sur Stevenson. Grazzi, l-ewwel ma nixtieq ngħid illi jiena nilqa dan ir-rapport minn kelja bis opinjoni mis Sur Ħarant Garcia. Garcia naħseb li huwa qasir preċiż u jiena nappoġġa ħafna dak li qalet. Naħseb li huwa importanti li aħna jkollna opinjoni Kienna ħafna diskussjoni dan l-aħħar fil-komitat u band oħra wkoll eh, dwar is-settur tal-ħalib u dan huwa mm, eżempju kbir tajjeb ħafna fejn is-Sinjura Garcia l-opinjoni tagħha hija rilevanti ferm. Naħseb li koll nafu dan il-komitat li meta wieħed imur supermarket ġewwa l-Ewropa, jekk inti tixtieq tixtri litru ħalib, dejjem tara li l-ħalib qiegħed lejn l-aħħar tal-korruttur tas supermarket inti toqgħod eh, taqsam u tgħaddi il-prodotti kollha u tama li inti toqgħod timla il-trolli tiegħek bid-dawn il-prodotti uħra mandek bżon jew li inti tiddeċidi għandek bżon ta' il-ħin meta inti kull marit mort biex tixxi l-ħalib. Il-lista l-lum il-ġurnata il-ħalib qed jinbih minn nofs il-valur ta' ilma tal-friskun. Memx għalfejn inti daħal ta' biftar animali biex tiddetermina il-valur tal-ilma. Il-produtturi u il-bejħa bl tu kol għadin jgħamlu kemm xa flus fuq xħazin minn fuq il-produtturi. il produtturi U dawn qegħdin jitħallsu ħafna inqas mill spiża spejjeż tal-produzzjoni għal inqas nofs litru ħalib. Il-gabillot irid jaħdem u jħossib il-industrija tiegħu kull-jum ma jistriħqat. U jidan jħtiġ ħafna flejjes u jit jistinka biex jikollu prodott tajjeb, irrit jagħmel ħafna investiment, però daw kif jistgħu jgħixu jekk dawn qegħdin is-supermarkets jisolħuhom. Pereżempju, tlet sin ilu fir-Renju Unit il-gvern skopra li kien hemm kartell li kien għaddej bejn is-supermarkets ikbar, il-katin is-supermarkets ikbar biex iżommu l-prezz tal-ħalib l-isfel. Il-kol kienu qegħdin jaqblu bejnietom u kienu qegħdin ibijaw il-ħalib prezz baxx ħafna minkejja l-ilmenti mill-bdiewa u l-unions tagħhom u s-supermarkets involuti kienu e, ġew immultati bil qawwi imma dan kien biss il-bidu naf mill-opinjoni tal-Komitat tas-Suq Internu l-Ħarsin tal-Konsumatur ir-rapporter hemmhekk u għax li Fox u hemmhekk qed jissuġġerixxi li emmek stabilimenti kollha tal-istati membri tal-ombudsman biex jarbitraw il-disgwiti li hemm bejn il-prodotti tal-industrija u il-produtturi u min jixtri xerreja dawn għandhom jiġu eh, kursu kem xi tip arbitru jina din xaħġa xi ħaġa li aħna naqblu magħha u li dan ir-rapport fl-aħħar mill ħar tagħmel differenza grazzi tassew. Merci, euh, Monsieur Stevenson. Joao Ferreira. Grazzi Joao Ferrera. Grazzi. Nixtieq nirringrazzja eh, il-rapporter tax-xogħol li għamlet, naħseb li din il-proposta eh, taħħaddan ċertu aspetti importanti kemm fil-kritika li hemm rigward in-nuqqas tal-dispożizzjonijiet eh, li ħarġu mill-bord eżekuttiv kif ukoll mill-konsiderazzjonijiet li jsiru mod partikolari meta nitkellmu dwar in-nuqqas ta' qabil bejn prezz tal-li tħallas il-konsumatur u prezzijiet li l bidwi tħallas. U e, diġa e, hemm evidenza li għandi bżonn kondizzjonijiet indaqs bejn il-ħolq kolla tal-katini u l-għanina mħazba dwar imħasseb dwar il kondizjoni diffiċli ta' dawk il-ħolqiet tal-katina tal-ikel li huma aktar dajfa niferi mod partikolari għaw l-Awtorità Nazzjonali tal-Kompetizzjoni li din tista' tkun aktar b'saħħitha il-prassi ta' suq abbużivi il-ħlasijiet eh, li mhux qegħdin eh, u mux sodisfaċenti u dawn il koll kollha mniżlin mod tajjeb fil-proposta l-opinjoni. Forsi wkoll f'dan il-punti nkunu nistaw mmorru lil inminek u għal dak nxaqsam il-lista tal-kawżi tas-sitwazzjoni f'dak li għandu xaqsam għal rakkomandazzjonijiet eh, biex insolvu din il-situazzjoni diffiċli li jidhom ħabtu wiċna magħha il-kollegi tijaj reġa tkellmu dwar il konsegwenza ta' nuqqas ta' tħul minn naħa tal-bdiba u mod partikolari għal kompetenzi tagħna ambientali u saħħa fil-qasam tal-ikel. Il-bidwi huwa responsabbli għal abbandun ta' kura f'ħafna partijiet tal-Ewropa kienu badraw ħafna produzzjoni fil-madwar l-Europa, mux bis li għanna xasmu mal-ħarfsin tal-biodiversita, imma u koll ħafna drabi li promuovu l-istess biodiversita u għalek din l-abbandon, l-abbandun tal- da tip ta' produzzjoni kienet saret favur produzzjoni ta' tip ieħor mhumot iktar intensiv b'nadi oħra fl-Unjoni Ewropea. Dinja politika ta' produzzjoni agrikolo li ħalli reġjuni sħaħ l-Unjoni Ewropea vulnerabli għal desertifikazzjoni, għasfullament, għal l-identifikazzjoni ma mbagħad f'reġuni oħrajn iwassal għal għal għal għal konsekwenzi wkoll negattivi. F'xi stati membri il dependenza l-ikel eh, jimur li minn 75%. Bħed ma jistax jiddependi fuq biss fuq n-nifsu biex jitma li l-nifsu. U kif għamlu ħafna kollegi diġa, semmew ħafna kollegi diġa, hemm għatta problemi li jridu nqisu, jridu naraw l-eruq tal-problema. U naraw illi ħafna minnu huwa marbut ma' CAP mhux it-fixkil fuq is-suq. Il-produzzjoni tal-prodotti tal-ikel huma importanti għaliex dan jistħoqlu trattament differenti. Il-produzzjoni tal-prodotti tal-ikel huma importanti biżejjed li ma jkunux suġġetti għal tibdil eh, u eh, eh, tibdil kif fettillu s-suq. U Irridu naraw dan ukoll fid-dawl tal kompetizjoni fis-suq dinji għaliex din ukoll titfa' pressjoni fuq il-prezzijiet. Pressjoni lej prezz iktar baxx għal dawn l-industriji u industriji tal-agrikola u jista' jwassal ukoll għall abbuż minn ħata dawk li huma għandhom kupani kbar. U fuq livell leġislattiv u istituzzjonali veru din regolaw imma jekk aħna ma nidentifitwawx il-kondizzjonijiet sabiex nelbu din tendenza eh, din ix-xejra sejs winna. Din hija kwestjoni ta' kommerġ dinji f'dak li xaqsam mod partikolar prodotti tal-agrikoltura. Għalhekk iż-żewġ kwistjonijiet ewlenin huma regolament tal-swieq u prezzijiet tajbin u ndaqs għal min jipproduċi li kell Aħna korridu naraw il-preferenza komunitarja kemm importazzjoni minn pajjiżi terzi li titti tkun imsejsa fuq eh, loġika ta' komplementarjità, speċjalment bbażat fuq il-prassi tal-Istati membri, mhux waħda ta' kompetizzjoni. Dawn jaħdmu it fit u din nridu nsemmuha fil-opinjoni. Dik ikun hemm preferenza komunitarja palma għallu kollegi qabli anki għal raġunijiet ta' sikurta tal- uh, provvista tal-ikel ħarsin tal-ambjent u kif ukoll livell ekonomiku. Għal dak li xaqsam is-sitwazzjoni soċjali fis-settur tal-Unjoni Ewropea li irridu nqisu wkoll. Il-proposta turi biċċar u tikkundanna il-nuqqas ta' esistenza ta' rabta illi liġit iżarmata bejn il-prezzijiet għalli huma baxxi wis għal-produtturi u għalina l-konsumaturi. Aħna b'xi mod inridu ndaħlu din ir-rabta ċara bejn il-prezzijiet jitħallas lil bidwi u dak il prezzi li jħallas il konsumaturi Il-dispożizzjoni għal limitu massimu Eh, jista' jippermetti illi dan il-prezz jola kif ukoll fl-istess ħin ikkontrolla il-prezz aħħari u jnaqqas il-marġini enormi ta' xiġri bejnietom dawn it-tnejn bejn eh, li eh, dawk l-intermedjarji kollha fil-kumpaniji kbar jindaħlu fiha b'xi mod u ma mdaħlin fiha. U jkoll jridun jisu l-ħtiġa li wieħed jerġa' juża prezzijiet minimi u nipromuovu il-ħdim tal-art f'kull reġun fl-Unjoni Ewropea. Merci, Madame la Presidente. Grazzi, Signora President. l opinjoni ta' Signora Herans Garanzija qed nitrattaw żewġ kwistjonijiet ewlenin f'dak li għandu x'jaqsam mal eh, l-eżaminazzjoni tagħna tal-politika agrikola komuni. Aħna qed nitolbu l bdiewa eh, jissalvagwardjaw l-autoproduzzjoni tal-Unjoni Ewropea, nitolbu għom jiggarantixxu s-sigurtà tal-ikel għal-konsumaturi, iżda fl-istess ħin imbagħad jieħdu sem fil-ġestjoni tat territorju u għalhekk il-rwol tal-bidwi fl-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa indispensabbli u għalhekk irridu noqogħdu attenti ħafna propju għal din ir-raġuni. Il-bdiewa qed jaffaċċaw żminijiet diffiċli minħabba tnaqqis kostanti fil-prezzijiet tal-ikel u tal-materja prima u dan qed jagħmilha diffiċli ħafna l-bdiewa jekk ma nagħmlu xejn fir dan ir-rigward ma nistgħux niġġieldu kontra l-volatilità tas-suq Għalek nixtieq nagħmel żewġ kummenti. L-ewwel nett. Nħoss li huwa importanti ħafna li nsolvu l-problema tal eh, separazzjoni tal-katina tal-likel skont kull ħolqa fuq is-suq. Rridu naraw li jkun hemm tisħiħ tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi. Ovvjament hemm konflitt bejn id-dritt Ewropew tal-kompetittività u il-professjoni tal-bdiewa, il-xogħol tal-bdiewa. U importanti li jkun hemm tal-inqas regolamentazzjoni minima fl-ambitu tal-politika agrikola komuni. Nixtieq nisħaq fuq problema oħra tal-atturi invizibli fuq il-katina tal-ikel, pereżempju waqt il-kriżi tal-ħalib, konna qed naħsbu li l-problema kienet minħabba l-importazzjoni enormi ta' ħalib prezz tajjeb minnaħa ta' distribuzzjoni kbira u tal-industrija l-kbar bħal Nestle, etc. Iżda mbagħad bi studju bir-reqqa fil-dwani indunajna li l-ħalib ġi importat fuq kollox minn mill-kumpaniji tal-ristoranti, mular repar, per eżempju, fost oħrajn. U għalhekk dawn kienu għal ready-made foods, għall industrija tal-trasformazzjoni, tal-ikel, etc. Dan għalhekk xekkel il-prezzijiet tal-ħalib fuq is-suq. Dawn l-atturi qed ikollhom parti ikbar fil-suq madwar 20% fil-fatt tal-ready-made foods huma mibjuwa barra mill-Unjoni Ewropea u dan is-settur dejjem ninsuh meta nitkellmu dwar il-katina tal-provista tal-ikel. Għalhekk meta nitkellmu dwar firxa wiesa, rridu dejjem niftakru f'din l-industrija tat trasformazzjoni tal-ikel. Iva, dejjem nisimgħu li l-problema hija taħaddieħor iżda hemm prassi kummerċali li hija qarrieqa li mhix ġusta f'dan is-settur u dan għandna niblukkawhom minnu fih. Biex bekk nkunu nistgħu nsaħħu l-kumpaniji tal-bidja għalla xe taħabtu wiċċom ma dawn il-prassi li qegħdin ixeklu l-prezzijiet fuq is-suq. Grazzi, l-Onorevoli Fras. Grazzi, President. Kolħat ħares lejn din il-problema tal-tul tal-ġus tal-bdiewa u l-katina tal-provista tal-ikel fl-Europa li taħdem aħjar. Rridu naraw kif taħdem fis-suq, fil-Kumitat tal-Agrikoltura, qed jaraw wkoll, iżda l-koll aħna responsabbli biex ikun hemm prezzijiet ġusti għal ikel li jkun sigur. Dawn il-prodotti li fuqhom nagħmlu kriteri speċifiċi għal saħħa u għal ħarsina ambjentali, eċetera, kif nistgħu npoġġuhom mbagħad fuq is-suq fl-aħħar mill-aħħar. Għalhekk huwa importanti li aħna nerfgħu ftit mill-pejs u nieħdu ħsieb is-suq. Palma ntqal diġà il-manager tal-ambjent tiġi mamula skont l-spejjes u l-bdiewa jridu jerfa' fuq spallithom parti minn dan ix-xogħol. Jekk inqisu dak li jifdal minn pereżempju eh, panina, jiġifieri tnej, żewġ ċentezmi bismet liħ tal-bdiewa, il-situazzjonija tal-wax. Mbatt, naraw kemm din l-opinjoni tista' tkun konkreta u nistaqsu kemm tista' tkun konkreta. Rridu nagħmlu differenza bejn suq jew inkella ekonomija tas suq soċjali li tatina lok ta' manuvra. U għaw nirridu noqogħdu attenti bejn żewġ estremi. Nixtieq nirringrazzja lill-kollega tagħna għaliex irnexxila tagħmel sommarju tajjeb ta' din il-kwistjoni u għamlet lista ta' punti u l-enin. Il-punt, fuq il-punt sitta, nishtiq najt kantejn. Nitkelmu dwar integrazzjoni aħrijar tal-ħoloq differenti ta' din il-katina tal-provista tal likel din nitkelmu dwar kodiċi ta' mġiba jew inkella kontratti volontari. Jiena nistaqsi huwa biżżejjed li nintroduċu kontrotti volontari mhux aħjar li nużaw strument tas-suq propju għall-assoċjazzjonijiet settorjali? fejn per eżempju poġija fuq is-suq għal likel b'saħħtu bħal per eżempju xejjex il-frott għanna bżon ta' regoli li jkunu aktar flessibli meta mqabbla ma' prodotti li jistgħu jiġu maħżuna u poġġija fuq l-iskaffa għal medda twila ta' żmien. Forsi hawn nistgħu namlu xogħol aktar siewel, għaliex din hija mira importanti ħafna. Kif nistgħu namlu ġestjoni tal-prodotti li huma friski li huma bnin biex bekk ikunu jistgħu jiġu mibjuwa mpoġġija fuq is-suq u nipromuovu fl-istess ħin kultura b'saħħitha għal ħarsin tal-ambjent. Kull wieħed waħda minna għandu din ir-responsabilità, Sinjuri. Grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Dilanċ. Grazzi. Jiena naqbel miegħek li mod kif inhu organizzati is-supermarket jgħid ħafna dwar il-kultura u s-soċjetà u naqbel miegħek u għalhekk nafx supermarket tar-Renju Unit kif inhu magħmul tgħaddi mill dawk il ikel li jkun imħejjeb bil-lest u mbagħad tasal għall ikel mnin. Iżda fis-supermarkets tal-Olanda l-ewwel ma tasal l-ewwel ma tara huwa tal-ħalib. U fir-reġun mbagħad tal-Olanda fejn hemm il-ġobon, kull ma tistenna fis-supermarket huwa li jkun hemm il-ġobon. Iżdissa bis-serjetà ejja fuq il qofol ta' dan is-suġġett Jiena nħoss li l-fatt li ħafna kollegi ħadu l-kelma llum fuq din id-diskussjoni juri kemm hija importanti din it-tema. U għalhekk nixtieq nirringrazzja lis sinjura Herans għax xogħol siwi ħafna r-rapport eċċellenti tagħha hija attiva wkoll fil-Kumitat Agri u għalhekk taf din id-diskussjoni tafa so, Naħsib Pawlini tiegħi kien jekk aħna bħala kumitat tan nix nfasslu opinjoni fuq dan hija kwistjoni kulturali u għalhekk hija relevanti għall-industrija għall kompetizzjoni u hija suġġett importanti għall konsumatur Ħafna drabi ninsawh dan l-aspett. It-titlu huwa fukat fuq li niżguraw li jkun hemm tul ġust li kum maqsum bejn il-bdiewa, mux fuq ekbis għet qed nitkellmu, mux kwistjoni tal-bidja biss, iżda hija kwistjoni tal-konsumaturi. Jekk qed nagħmlu distak bejn il-prezzijiet tal-konsumaturi jew tal-bdiewa din hija kwistjoni tal-Kummissjoni. Il-prezzijiet tal-ħobs qegħdin jiżdiedu iżda meta l-prezzijiet imbagħad ta' ċereali jonqsu, il-prezzijiet tal-ħobs qed jibqgħu l-istess. U għalhekk Din hija kwistjoni tal-konsumaturi wkoll. Qed nitkellmu dwar il-distribuzzjoni ġusta u mhux biss dwar il-prezzijiet li dejjem qed jiżdiedu għall konsumaturi Mhux qed nitkellmu dwar il ġejjini tal-politika agrikola komuni biss. Il-kollega tagħna tkellmet ħafna dwar il-politika tal- pak iżda jekk naraw l qofol ta' din il-problema l-kompetenzi tal-komitat tagħna jiena nħoss li minnaħa bħalma għala Sinjura Grostet aħna bħala kumitat Envi qed nistennew li l-produtturi tagħna jilqaw numru ta' standards u regolamenti differenti għall-ambjent tas-saħħa sigurtà iżda minnaħa l-oħra mbagħad il-produttur irid jerfa' l-ispejjeż ukoll għandu din ir-responsabilità u l-bidwi kull ma jifdallu għal fdalijiet ta' flejjes. ħafna drabi dan ma tantx ikunu ħafna flejjes u din hija l-istess ħaġa li qed jiġri f'pajjiżi wkoll. Minkejja li ħafna bdiewa jkollhom pożizzjoni tajba. Ħafna bdiewa ma jkollhomx dħul deċenti, ma jistgħux irawmu u jagħmlu jiġbru l-ħobża ta' kuljum għall-familja tagħhom. U din hija xi ħaġa li ma tantx inħarsu meta nitkellmu dwar pereżempju l-ħarsin ambjentali. Irridu nagħmlu iktar u ngħidu li jekk irridu politika tal-bidwa differenti li tagħti premju lil bdiewa għal ħarsin tal-ambjent jew tal-pajsaġġ, ma ħajkollok tħallas għalija b'xi mod jew ieħor, jew bis-sussidji, jew li jkollok prezz ġust tal-bdiewa, iżda b'xi mod jew ieħor irridu jħallsu. Naddu għas-saħħa pubblika issa. Is-sigurtà tal-ikel hija bbażata fuq li kollok biżejjed ikel għaliex bidwi li jaqaf jipproduċi ifisser li m'hemmx aktar ikel li qed jiġi prodott. F'pajjiżi ħafna nies jiġġieldu dwar kull kilometru kwadrat ta' liqi u kull darba li bidwi għaf jiproduċi nibnu fuq l-art li jabbanduna. Aħna rridu li konna li kell aktar sigur fl-Europa, saħħażet tranki fid-dinja u din hija xi ħaġa li rridu nitrattaw ukoll. Rridu niżguraw li l-bdiewa jkollhom prezz deċenti għal prodotti tagħhom. U naħseb li rridu eh, nenfasizzaw dawn il-punti fl-opinjoni. Nixtieq nirringrazzja xorta waħda lill rapporter għal rapport siewi. Grazzi, issa Janis Hadana.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 nindunaw li ħafna drabi rridu nqisu żewġ naħat minn għandna dispożizzjonijiet fuq sigurtà tal-ikel li huma stretti ħafna dawn irridu jiġu implementati u dan japplika għal Pollakki, għall ungariżi għal kulħadd, iżda minnaħa l-oħra mbagħad fuq is-suq Ewropew jidħlu prodotti li mhux qegħdin jirrispettaw dawn id-dispożizzjonijiet tan stretti. Fl-Ungerija, pereżempju, dan l-aħħar smajna b'ħafna skandli. Pereżempju, il-dioxin fil-tjur li wasal fl-Ungerija, għadda mill-frontieri Ewropej, wasal f'pajjiżna. Mbagħad hemm il paprika li ġiet kontaminata minn ċertu toxins importata mill marok u mbagħad stajna niġdu wkoll li kien hemm eh, ċertu eh, soja fir-rigward il- eh, standards tas saħħa dawn ma ġewx rispettati. Rridu naraw x'ser nagħmlu. Rridu intervent aktar strett, aktar koerenti biex bekk ikun hemm il-ħarsin tas-suq tagħna kif ukoll tal-likel tagħna biex inħarsu fl-aħħar mill-aħħar lil-tfal tagħna. Hija din il-ħaġa importanti wkoll għall bdiewa tagħna. anki fir rigward il-prodotti li jistgħu jidħlu fis-suq Ewropew minn pajjiżi terzi u għalek minnaħa naħa tinkunu stretta ħafna iżda minnaħa naħa l-oħra għandna aċċess għal prodotti li mhumiex siguri fadal ħafna xogħol xisir. Punt ieħor, fir-rapport qegħdin naraw li rridu limitazzjoni tal-monopolji tas-suq. mel-eżempju, eżempju fil-pajjiżi, fl-Ungerija. ta' sekwit fl-Ungarija hawn hemm sitta u design bażi ta' kalkolu li waslu għal definizzjoni ta' prezzijiet. Dawn jippermettunna naqsu il-prezz minn 20 għal minn 25% għal 20% il-prezz kont il-konsum minn din il-forma ta' abbuż jipruvaw saħħu il-pożizzjoni tagħhom fuq is-suq. Din hija xi ħaġa li rridu nittrattaw. Grazzi, issa rappreżentant tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Jiena napprezza l-interess tal-Parlament Ewropew fuq din il-kwistjoni tal-katina tal-ikel. tal katina tal tal katina tal ikel u s-sanzjonamenti, eh, s-sanzjonijiet fuq il-katina tal-provista tal-ikel, nħarsu l-qoddim għal din l-opinjoni li għattu produċu. Nħossu li la bosta opinjoni ta' Surbove hija konformi mal-komunikat tal-Kommissjoni ta' Novembru u anke mill-konklużjonijiet tal-Presidenza ta' Marzu ta' din is-sena. Fil-Kummissjoni aħna sa Novembru din is-sena ħana ħorġu rapport bħala segwitu ta' dan reazzjonijiet li ġi proposta fil-komunikat ta' ħarifa u qegħdin provaw nistabilixu kol forum bħala segwitu tal-grupp ta' ħidma oli fl-industrija tal-ikel. Dan il-forum ħajkollu kamp ta' applikazzjoni wisa u anki sħubija aktar Luisa, Nirringrazzjakom għal darboħra għall-interess tagħkom għal din il-kwistjoni u nħarsu l-qoddim għal-rapport taħħari ta'kom. Grazzi. Madame Garcia, avec euh, nos remerciements à tous. Signora Herans, naħseb li kulħadd kien impressjonat mill-opinjoni tiegħek u għalhekk nadilek il-kelma jekk tagħmel xi kummenti ta' eluq. Grazzi ħafna, Sinjura President, nixtieq nibda billi nirringrazzja il-Kumitat kollu li ħasem f'din id-diskussjoni, tallimt ħafna minn din id-diskussjoni. U m'hemmx għalfejn noqgħod intenni sitt punti kollha. Mish opinjoni twila ħafna hija konċiża fl-approċċ tagħha. U għalek tista' tifhem li din kienet strateġija apposta stajna noqogħdu ntawlu l-affarijiet u noqogħdu nagħmlu eżempji għal kull punti, għal kull waħda mis-sitt punti, iżda dan ma kienx lan ta' din l-opinjoni. Jirrit nibat nibgħat sinjal ċar lil kumitat tal-agrikoltura li biex namlu dawn l-affarijiet daħluhom fl-opinjoni u meta naslu għal sessjoni plenarja fi Strasburgu il-fatturi kollha tal-katina tal-ikel, il-konsumaturi, il-produtturi kulħadd l-partijiet interessati kollha jridu jifmu li l-Parlament qiegħed jimxi favur iċ-ċittadin. Aħna rridu li l-produtturi żgħar ikollhom l-istess possibilità daqs il-produtturi kbar u li l-konsumaturi ikollhom prodotti Ewropej kif ukoll li dawk li jgħixu fiż-żoni rurali jistgħu jkomplu jagħmlu dan u jkomplu ikabru l bejjem miex lan tagħna li noqogħdu nippruvaw nagħmlu rapport twil jew nerħu xi propju xi forma ta' premju, iżda aħna ridna li nkunu ċari kemm jista' jkunu konċiżi meta naslu għal votazzjoni fi Strasburgu. Forsi nistgħu rresqu xi emendi, nħarressa xi emendi stess, kien hemm punti mill-kollegi li kienu importanti ħafna, iżda l-darba oħra nħoss li tassew irid ikollna approċċ maqut fuq waħda minn dawn il-kwistjonijiet jaħarqu Grazzi l-President. L-iskadenza l-mendija l-10 ta' Mejju votaw fit-2 u 3 ta' Ġunju u 28 ta' Ġunju hija l-votazzjoni fil-Kumitat Agri u l-votazzjoni mbagħad ħassir fis-Settembru eh, li ġej. Nalaq is-seduta u nivvotaw għadha.